Thank you to the Commissioner Designate. Now we start our first round of questions. Nibdew ewwel round ta' mistoqsijiet. Nibdew bl-onorevoli Balza l-PP. Grazzi ħafna Sur President, Sinjura Vestager, il-mistoqsija tiegħi fuq l-internalizzazzjoni tal-kompetittività. Hemm ħafna tbassir ekonomiċi li qed jgħid li s-sena d-dieħla 90% tal-tkabbir ekonomiku ħajkun barra mill-Ewropa. Ħafna kumpaniji Ewropej li kienu prominenti ħafna ħajjitilfu ħafna fuq il-level kompetittiv u l-level globali. U naħseb illi għal raġuni hemm bżonn li fċertu setturi industrijali li huma importanti ħafna bħal pereżempju tat teknoloġija telekomunikazzjoni u oħrajn għandhom bżonn li jkunu ristrutturati u modernizzati. Inti fil-fatt taħseb li dan il-fattur li semmejtlek ħajkunu konsidrat fil-politika tal-kompetizzjoni u mistoqsija oħra aħna fil- fil-politika tal-kumpaniji u tal-kompetittività aħna rajna illi kellna iktar kompetittività kompetizzjoni anke fuq il-livell globali. Jiena naħseb illi fil-fatt aħna nafu li hemm ċertu kumpaniji li ħajamlu minn kollox sabiex jibqgħu fis-sitwazzjoni pożittiva u prominenti. Inti kif besibek tqassam l-interessi Ewropej allura? I think uh, exactly these Jiena naħseb li din hija ħaġa l-qalb ħafna ħafna nies. Mm, fejn eh, jolqot sanka l-impriża li aħnu fija, anke kizzajra trid tikkompeti mod globali. Eh, l-istess regoli għandhom japplikaw dipendentement minnu l-azzjonist, minnu l-proprietarju, meta eh, taħdem fl-Ewropa niktob l-regoli Ewropej. U kol konsiderazzjonijiet meta niġu biex n-negozzaw il-kummerċ, meta naħdu fidabiliti jew, hemm bżonn l-affarijiet ikunu ċari Stop beating around the bush. Najdu, fil-Danimarka tinħebix wara subajk li l-affarijiet idu jkunu ċari bizzejiet u naġixxu fuqhom. U naħseb li huwa importanti li nżommu l-kompetizzjoni internazzjonali li taħdem eh, kif suppost bil-veloċità meħtieġa u li sibt li nagħmlu niklu l-Unjoni Ewropea hija operazzjoni b'ħames stilel eċċellenti li mhux biss għandna nżommu dal-livell imma nsaħħuh ukoll u għana naħdmu ma' oħrajn sabiex n-saxħu l-operazzjoni taħħom u sabiex l-regoli ta' kompetizzjoni kun applikaw fuq livell dinji. Naħseb li da' dibattitu se jikompli għaliex hemm numru ta' eh, kwistjonijiet importanti għaliex ċertu setturi wkoll huma kruċjali meta niġu għal privattivi, drittijiet proprietà intellettwali u kif l-affarijiet jiġu ġestiti ma' kummissarji oħrajn u kumitati oħrajn f'dawn l-oqsma. Thank you. Now I give the floor to Elisa. Elisa Ferreira, l-grupp tal-SND. Grazie għafnu komissarju nominat, mistoqsija dwar il-banek, settur finanzjarju, skont il-BRD, id-direttiva fuq il pro-bankarju, appoġġ speċjali u straordinarju ta' natura pubblika jista' jingħata lil bank minnajr ma toħroġ rezoluzzjoni jekk din l inizjoni ta' kapital tkun bżonn juża wara stress test, reviżjonijiet u eżerċizzi varji. Fil-preżent, l-ECB qed tagħmel evalwazzjoni tagħha illi tiġi qabel l-eżerċizzju tal-funzjonijiet ta' supervizjoni u skont dawn l-eżerċizzi kapital bħal dan involvi xaktarx li għanna bżon involviment tal-kapital kif se niżguraw illi dan l-impenn eh, ma joħloqx danni għal kompetizzjoni kun konformi ma għajnuna statali ok se banek viabli ħajjin biex najdwek. Waħda mill-kwistjonijiet li hija fuq ħafna nies kif nindirizzaw is-settur finanzjarju wara il-problemi li kawza matul is-snin il-kriżi li kawza kif s'issa se niproċedu. U kellna puntu dawn ir-regoli eh, speċjali minħabba il-sitwazzjoni ekonomika diffiċli. Il-PRZ għadha ma għalix l-effett taħħa li il-valuri li nsibawnek u li minn ħalla 16 madġ ġħallas li għaddejn minn bejla u tal-bejli nissa. U din għadda tkun ir-regola sabiex eh, nitrattaw anka il-juna statali għabbenna dol BBRD sabiex il-ġestjoni ta' jnuna statal mitiġu għal-banek tkun il-pont bejn dan il-bailouts u il-bailins. Jekk bank ikun f'difikultà. Se jkun hemm ħafna xogħol għalija il-Kommissarju Servizzi Finanzjari. Eh, hekk kif kellna ħafna xogħol anke f'sin li ġejjin, imma tajjeb li noħorġu minn din is-sitwazzjoni speċjali fejn min ħallas it-taxxa kellu jħallas għal darba tnejn tlieta lil banek illi ħadu riski enormi fi żmien eh, kritiku ħafna. Nittama li l-mod kif l-għajnuna statali tiġi trattata ikun fl-ispirtu tal-BBRD u nizguraw illi l-ewel ikun hemm bailins qabel ma nitolbu għajnuna statali. Thank you. No. Grazzi għal-grupp tal-ICR l-Honorable Swinburne. Grazzi, merba, komissarju nominati, ktar kmini dil-ġemma, prim-ministru tijaj mir-Renju Unit, u l-Kħ kanċiller tiegħu qal illi eh, fl-Ingilterra se daħlu il-sistema ta' bil-Irish kif ngħidu fejn anka fil-Komissjoni ħallejna l-kumpanija Apple tagħmel profitti ta' biljuni minn tħol illi eh, wassal sabiex iżommu l-postiet tax-xogħol. Komissarju Almunja għal il-gvern irlandiż illi fil-taxxa li ġabret fil-1990 se tkisset regoli Ewropej. Huwa ġust illi nixtri kompjuter fiżikament f'pajjiż u mbagħad jiġi reġistrat pajjiż ieħor. L-Komissjoni Ewropea x'tista' tagħmel sabiex tippreveni manuvri bħal dawn għal multinazzjonali sabiex il-metaw ta' xi tagħhom li qed toħloq distorzjoni għall kompetizzjoni one of the many things that I... Waħda mill-bosta affarijiet li tal-lim dawn il-ġemat eh, intensivi kienet illi Double Irish mandi xaqsam ma kafe tajjeb, hija ħaġa fortunata, hemm ħafna slang u ħan prova nevita nitallem eh, l-abbrevjazzjonijiet kollha fil-fatt. Naħseb li din il-kustjoni serja ħafna Għalix il-maġġoranza ta' kumpaniji fl-Ewropa jħarsu il-corporate tax tagħhom u rridu jħarsu lejn kumpaniji kbar li għandhom l-abilta li jirranġabu huma arranġamenti speċjali li permettu l-om rata aktar baxxa ta' taxxa jina ser inkompli xol illi beda l-munja sabiex nitfaw daw fuq uħut minn daw l-arranġamenti jekk meħtieġ. Nirrispetta l-fatt li kwistjonijiet ta' taxxa jitolbu unanimità. Dan mhuwiex mod kif eh, naddu mill-mittieqa eh, politika li għandu xasa ma' taxxa. Fuq għajna satali diretta u indiretta din hija kwistjoni li eh, taqa' taħt il-portafol tal-kompetizzjoni għal daqstant nemmen li huwa importanti ħafna li bqgħu investigaw dak li jkun għaddej xena naraw xin jitħulu, naraw kif nwaqfu mill-li pal din tirrepeti ruħa. Sivi Gular għal-grupp tal-Alde, grazie President, grazzi eh, Sinjor Komissarju nominat. L-ewenet, naħseb hija ħasra illi hemm tant ftit nies għal smiħtijak, bġan najtek għax il-mistess familja politik mill politika tijak kemma anka għaliex għandek kwistjoni importanti ta' portifol tijak qed nara membri minn Franza jitkellmu dwar kompetizzjoni u l-lum biex qegħdin hawnhekk l lejla mistoqsija insomma mnaħdi għaj. Fil-kommenti ta' introduzzjoni tiegħi sħaqt li l-kompetizzjoni hija element eh, ta' ġustizzja tħares minn u l-iktar dajjef kontra gruppi li huma akbar u dawk li għandhom aktar riżorsi. Neħu gost nara li ek tħares lejn affarijiet inti ma rridu nkunu konxi minn ħaġa importanti il-dimensjoni internazzjonali fatt li fl-Ewropa qegħdin nilabu fuq skala akbar u ħafna ċittadini jgħidu li qed nippenalizzaw lil nafusna qed nwaqfu l-kumpaniji tagħna milli jikkompetu moħrajn mod serju se nagħmlu fuq id-dimensjoni internazzjonali sabiex il-politika kompetizzjoni twassal għal effetti li nixtiequ u ma twassalx għal eh, aktar danni. Nifhem perfettament dak li kontettajt inti li din tista' tkun impressjoni qed nagħtu għaliex tieħu impressjoni minn dak li tara, dak li tisma' fil-mezzi tax-xandir, xi sfidi għandhom in-negozji, u s-sigdi eh, faċċa fuq il-suq globali u naf li din tista' twassal għal tħassib fost iċ-ċittadini. U din waħda mir-raġunijiet għalfejn naħseb li huwa importanti ħafna li ngħidu li fi żmien medju u fi meta twila ta' żmien kompetizzjoni tippromovi innovazzjoni u għalda san toħroq posti tax-xogħol. Imma jista' jkun hemm eh, spiża soċjali immedjata u din għandha tiġi indirizzata immedjatament, per eżempju fit-twaqqif ta' skemi ta' taħriġ sabli permettu individwi li jduru minn settur għal ieħor. U anka sabiex niżguraw li l-mod kif l-affarijiet jiġu dirizzati jkun skont eh, ir-regoli u li għafrissiru bil-miftuħ kulħadd jisma għal xam ħafna li għandu fil-unions tagħhom modi differenti li jasbu l-affarijiet qed isiru u mhux jintebħu ma imma naħseb li nistgħu nagħmlu aktar sabiex nisimgħu aktar imma mhux prinċipju b'saħħtu eh, li nħarsu nafusna mill-kompetizzjoni hawnhekk billi eh, insaħħu s-sess kompetizzjoni, però mill smajt jiena u mill fimt il-mistoqsija tiegħek l-iktar li huwa importanti u li nkunu nistgħu niksbu bilanċ fl-approċċ u li niżguraw li nitħattu dwar l-istampa ġenerali u mhux parti waħda biss. Meta kumpanija Ewropea tixtri kumpanija mhux Ewropea na statali illi ma tkunx possibbli l-kumpanija Ewropea? Well, first of all, that unfortunately a lot Sfortunatament, ħafna banek Ewropej għandhom kirċevew anzi ammonti enormi ta'jnuna statali. Però li huwa importanti hu li niddiskutu l-affarijiet b'mod ċar meta jkun arranġamenti kummerċali meta niddiskutu fit WTO tiegħu. Naraw kif l-affarijiet qed jiġu indirizzati niskutu ma' awtoritajiet ta' kompetizzjoni ġurisdizzjoni oħrajn nistaqsuhom kif jaraw l-affarijiet għaliex inkella nispiċċaw sitwazzjoni fejn ikon ikonna ehm, ċirku eh, b'diversi regoli li tlu fisseħ u dan ikun eh, ta' dannu għal-konsumatur fl-ħar mill-ħar. Grazzi għal gowe rinakari. Grazzi għall-introduzzjoni tijak. Merħba l-ura fil-parlament, nasib nistana il fek kuxek. Xtaqt nistaqsi mistoqsija dwar kompetizzjoni ħilsa ma minn perspettiva differenti. Jekk awtorità lokali tamen investiment qawwi tibni sistema ta' ferrovija taħt l-art jew bini kbir u eh, kunem bżon finanzjament għawi, l-invament kunem bżon arranġamenti ċari imma l-Qorti ta' Ġustizzja ta' l-Unjoni restringiet il-drittijiet li jesistu hemmhekk. Ir-raġuni għalfej qed nindirizza dil kwistjoni għal jiena nemmen li din hija distorzjoni għal kompetizzjoni. Il-mistoqsija tiegħi hija taqbel illi Meta niġu għal xri pubbliku, trid tinkludi dawn it-tip ta' aspetti fil-kompetizzjoni. Grazzi. Inti għamilt referenza għal orti tal-ġustizzja u d-diffikultà i il-ħinijiet marbuta mal eh, kazistika u anka dak li huwa importanti fl-opinjoni tiegħi u li noħol u aktar postijiet anka ta' staġ kemm fl impriżi pubbliċi kif ukoll dawk privati. Meta jkun hemm xiri pubbliku, ikun hemm tender, hemm bżonn illi jkun hemm possibilità wkoll illi wieħed jiprevedi dispożizzjoni tandu x'jaqsam ma' taħriġ jew u staġ ukoll li huwa importanti u l-istess regoli japplikaw għal kulħadd. Independentement min eh, qed ikkompeti għal post. Nimmaġina li dan se jkun punt li fuq u ser niddiskutu ġala darba il-tiforma eh, ruħa ġurisprudenza tal-orti grazzi għal grupp tal-ħodor l-Onorevoli Limon. Inti fil-diskors ta' introduzzjoni li tixtieq taħdem favur kumpaniji iż-żar ħalli jkollhom ċansa biex ikkompetu mal-kumpaniji l-kbar. Il-Kummissarju għall-munija li għadu Kummissarju tal-Kompetizzjoni f'dan il-Kumitat tkelle skin mistoqsi fuq il-pożizzjoni tiegħu ta' l-enerġija atomika fir-Renju Unit. Però u kien qalli li l-pożizzjoni tiegħu għada miex eh, fil-fatt eh, stabilita. Jina naħseb li din hija xi ħaġa li tista' twassal għal kompożizzjoni inġusta b'mod eh, kbir ħafna u Tista' tgħidilna inti x'inhija l-pożizzjoni tiegħek il-ġimgħa dieħla il-Kummissjoni Ewropea ta' bħalissa għandha tivvota fuq dan. X'pożizzjoni eh, għandek fuq il-fatt li din votazzjoni ħassir ġimgħatejn qabel ma intu kieku jekk tkun ikkonfermata tibda taħdem bħala kummissarju. Taħseb li din il-votazzjoni għandha tkun posposta u jekk għandha tkun posposta meta għandha ssir? Well, well, that is hard to say because... Għad diffiċ li tight. Għalli xek l-affariġi t-indirizzat d-deġa, msan kon nistamel xejjien. Il-kas kien imħejji eh, għal iktar minn sentej. <clears throat> Jekk il-Komissjoni sabet li eh, tista' tipproċedi għandu jisir dan. Jekk ikolli kas bl-istess tip ta' ċirkostanzi naħseb li huwa importanti u li nirrispettaw l istati membri nifisom jiddeċidu li ma tip ta' taħlit iridu meta niġu għal forniment enerġija u produzzjoni, mhix kwistjoni għalina hawnhekk. U ma l-istati membri jiddeċidu. Għal daqstant, fid-daw ta' dan li importanti u li niżguraw illi ġew segwiti regoli tal ta' ta' tali. Ma jkunx hemm kompenżejjed l-affarijiet huma ġusti miftuħa bilanċati skont regoli ta' jnuna statali. U milli nista' nifhem jien min-negozjati li saru li kienu responsabilità tal-Kummissarju u l-staff tiegħu li għamlu eżattament dan u din se tkun il-bażi tad-deċiżjoni tagħhom. Naħseb ħafna għandhom l-opinjoni personali tagħhom fuq eh, enerġija nukleari x'fam favori jew le, ma mhux di l-kwistjoni prinċipali, hawn il-kwistjoni prinċipali prinċipali jrid issa membri jiddeċidu u l komissar jrid jagħmel u jiżgura li jekk hemm jinunazza tal-involuta din hija kompatibbli ma' trattat. Grazzi għal FTD Stefan Wolf. Good evening, Mrs. Vestager. When the UK Meta r naqdet fil-suq komuni fl-snin aħna l-Ingliżi maġenajna li ħanina ninaqdu ma' eh, blok komerċali oni fis-sin li jissi kienet stammon tal-40% tal-output ekonomiku dinji. Mid-deċiżjoni li jisir Unjoni Politika, pajjiż l-Unjoni Ewropea issa hija 25% biss tal-kummerġ dinji f'deċenju eh, dan ħajja l-rata ta' 15% inqas livelli ta' taxxa aktar regolamentazzjoni u iktar qatt fil-waqt il-kompjuter li tagħna f'reġuni oħrajn inkluż il-Commonwealth li warrabna aħna issa qed jissaħħu independentement minn dak li għamlet il-Kommissjoni Ewropea għatu l-snin, ma taqbilx li l-evidenza ekonomika turi illi ma enitx pajzi fl-Unjoni Ewropea sabiex jikkompetu kontra il pijata tad-dinja. I, I do not in, in any way recognize this picture. Ma nistax, ma, ma naqbel xejn miegħek. Mhux l-Ewropa li nemmen fiha jien. La fil-passat laqas fil-ġejjien, għal kontrarju. Li rajt jien hija Unjoni Ewropea li qed tiżviluppa minn suq uniku għal komunità fejn iddependu minn xulxin u fejn hemm bilanċ qawwi bejn responsabiltajiet ta' stati membri u dak li nagħmlu in komuni. U jiena naqbel mal-Unjoni Ewropea l-prosperità u l-abilità illi nillimitaw kriżi enormi kif għamilna fis-snin li għaddew minna l-Unjoni Ewropea għas nimmaġina x'kien jiġri, pero jiena persważa illi kieku minna l-Unjoni Ewropea kon nispiċċaw f'sitwazzjoni ħafna ħar. Thank you. Thank you. Now for the nona script Sotiriu Zarianopoulos. Al mux affiliati Sotiriu Zarianopoulos. Sorry.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 jirrepreżentaw nis eh, minn grupp tiegħi jirrepreżentaw biss il-partit eh, tal-pajjiż eh, minn fejn jiġu. Mela, Iva, inti tkellimt u il-Kummissjoni ta' qabel tkellmet dwar il-prezzijiet ħaj jinżlu, ħol inta impiegi, imma xej ma ġara minn dan fil-Greċja kollox tiġi privatizzata l-ajruporti, l-enerġija, trasport u l-prezzijiet qed jiżdiedu wkoll hemmhekk u l-industrija ta' għad-diviża wkoll hemm pjanijiet sabiex tinbih l-industrija privata u hemm eluf ta' ħaddiema li qed jingħataw essenzja u l-banek qed jingħataw Jatu ħafna flus bħala self imma il-banek qed jiedu ħafna flus lura wkoll. Min qed jibbenifika minn dana kollu? tista' twieġeb. Jgħid il-President, eh, grazzi President, eh, inti qed tafda ħafna fil-ħila tiegħi fil-ħilit tiegħi. Naħseb li importanti li nirrikonoxxu li tħares kif tħares lejn l-Unjoni Ewropea kulħadd jista' jempatizza kemm ġifiri għal dawk il-Greċja, l-Portugal, Portugal, Spanja, dawk li ma jistawx jitlu fis suq tax xogħol ma jistawx jibdew familja x'mandhomx il-flus sabiex jappoġġaw il-familja. il familja huma x'inhuma l-partit eh, u x'inhux il-partit politiku tagħhom, imma jiena jiena ma nistax nirrikonoxxi jew naċċetta li l-Unjoni Ewropea għandha taqbel Anzi, naħseb, eh, jiena ma nistax naqbel li l-Unjoni Ewropea hija l-kawża, anzi nara bħala l-soluzzjoni aħna mux qed insiru ikbar imma iżar għax pala pajjiżi qed inserħu fuq xulxin. U jiena għalhekk qed inwedkom li ħanaħdem mill-qrib magħkom għax ġenwa vera importanti u qed l-empatija għal dawk li jattibatu għandhom jixprunaw il-kooperazzjoni bejn il-Parlament, il-Kummissjoni, il-Kunsil. Għalli bekk nistaw nibnu Ewropa b'saħħitha. Ma naħsibx li din assir billi nakkużaw l-Ewropa l-affarijiet kollha ħżina li jiġru. Tiġi minn fejn tiġi. Now, the next speaker. Grazzi ħafna. Ludek Maje għal PPE. Grazzi ħafna l-wara nofsinari tajjeb, nixtieq ngħidlek li vera apprezzajt il-diskors tiegħek taftuħ u t-tweġibiet tiegħek jekk ħadkun preġiza fluff il-mandat tiegħek kif kont fil-ħin li għax żammejt mal-ħin fil-diskors tiegħek mela jiena naħseb li jinti ħat tagħmel xogħol tajjeb ħafna dwar ir responsabilta jiena naqbel miegħek fuq eh, l-opinjoni tiegħek fuq l-Ewropa ma xi kultant sabiex insolvu l-problemi noħorġu b'wis eh, regolamenti u minn kelfat li regolamenti kollha huma bbażati fuq valutazzjoni u raġunijiet tajba xi kultant rizultati riżultati ma jkunux dejjem pożittivi kemm għandhom ikun u inti bħala l-Kummissarju x'tista' tagħmel sabiex ċerta li regolamenti l-ġodda ħajġu adottati biss jekk ħajkun hemm iktar benefiċċji minn spejjeż involuti u jekk ma jkunx hemm il-possibilità li miżuri oħra jintużaw bħal pereżempju regolamentazzjoni propja jew um, regolamentazzjoni msaħħa. Grazzi. Oh. Jiena naqbel li regolamentazzjoni mhux dejjem id-direzzjoni li għandna nieħdu u vera mela għandi xorti tajba li naħsebek għax jek l il-xolti għaj pala kummissarju kompetizzjoni ħad tkun vera tedjanti u li xi kultant jekk nikkooperaw jekk naħdmu mal-istati membri dawn huma oddot li jkunu iktar effettivi ma' jekk ħaniksbu bilanċ naraw jekk ir-regolamentazzjoni Ewropea titħol fis minn min flok 28 u forsi dinna tista' tkun aħjar u forsi l-SMEs mhux ħajoperaw fi pajzi kollha tal-Unjoni Ewropea ma jkunu jistgħu joperaw fi tlita jew erba' u jkun jistgħu jagħmlu dawn għax m'għandhomx għalfejn jaraw x'inhuma r-regolamenti f'kull pajjiż individwali. Naħseb dana jista' jagħmel sens tajjeb Umbat it-tieni punt tiegħi xi kultant hemm fallimenti ovvji fis-suq jew inkella jkun impossibbli għal konsumaturi li jaraw x'inhu għaddej. Eżempju ta' dan jista' jkun il-mizati li l-banek imponu fuq il-ħlasijiet tagħna ġifir dawk li ma narawx fuq il-pagamenti tagħna dawk li ma narawhomx. Ovvjament hemmhekk hemm falliment fis-suq għax bħala l-konsumaturi ma nistgħux niraġiġxu fuq dawn il-prezzijiet li qegħdin hemmhekk. Ġifri forsi tkun idea tajba li nirregolawhom l-affarijiet imma jiena se nagħmel l-almu tiegħi sabiex nippromovi opinjoni bilanċjata li ħat tiġi regolata u fejn nistgħu nużaw mezzi oħrajn sabiex niksbu l-anijiet li jilkol kemm aħna nixtiequ niksbu. Grazzi ħafna Annalisa Dodds mill-SND. Grazzi ħafna nixtieq nifraħlek għan-nomina tiegħek Fl-Europa ta' spiss tkun sfida għan negozji żgħar li jitlu fis-swi li huma dominati minn ftit kumpanji prinċipali. Hemm eżempju li hija vera l-qalbi il-swieq tal-ekonomija tar-Renju Unit kif tafu dawn huma nominati mill-sitta l-kbar li jipprovdu jifornu l-enerġija qabel dawna kienu fornituri li kellhom monopolju fuq livell eh, reġjonali huma għandhom xi 70% tal-kapaċità ta' ġenerazzjoni l-analiżi indipendenti qed tissuġġerixxi li d-djar tar-Renju Unit fuq medja jonfqu 136 lira sterlina zejda jew 173 euro zejda għax is-suq eh, kompetittiv mhux qed jaħdem kif suppost u hemm ħafna djar li ma jistgħux jippermettu li jħallsu dawn l-ispejjeż. Din l-problema li teżisti fl-Ewropa kollha l-SMEs li qed jispiċċaw jingħalqu barra miswiq li għandhom bżonn ikunu u għandhom ikunu miftuħin għalihom u il- mux um, qed jieħdu l-benefiċċji li suppost swieq kompetittivi jipprovdu inti waqt il-mandat tiegħek bħala kompensarju kif ħadd u x'ħadd għamel sabiex tiġilet kontra din il-kwistjoni. Grazzi. Well, well, thank you very much for for giving us a concrete example. Uh, because I think it's a very Grazzi ħafna tal-li tajtna eżempju konkret għax dan huwa eżempju tajjeb ħafna ta' ta' ċittadini tagħna xed jesperjenzaw fl-Ewropa is-suq waħdini mhux qed jaħdem tajjeb għax il-kompetizzjoni mhux b'saħħitha biżejjed hemm ftit eh, biss kumpaniji dominanti li qed jirbħu eh, fis-suq u hemm ftit li xejn ta' setat li għandna sabiex inbidlu din is-sitwazzjoni ma jiena naħseb li hemm xi oddot fil-kaxxa tiegħi tal-odot sabiex eh, mela insolvu għadin il-kwestjoni u għet nitkellem dwar il- regoli għandhom xasmu mal strassa ehm, l-enerġija l-amalgamazzjonijiet u ovvjament tkellimna u kol dwar lajnuna statali jekk ehm, jimxu skont ir-regoli jew le. Mbagħad it-tieni punt għalkemm ovvjament jiena vera nħobba l-kompetizzjoni kif tafu ehm, l-ewwel ftit snin dejjem isek tkun jekk f'dan l-ispirtu sek la mari lasel. U jiena se fl flimkien għal kollegi tijaj, anka dawk il-kollegi responsabli għall-Unjoni tal-Enerġija u l-kollega tiegħi responsabli għall-klima u l-enerġija xina naħseb bi għoddod differenti u mbagħad nkunu nistgħu naħdmu fuqhom dawn l-affarijiet. Iċ-ċifra li jena smajt tant eh, kienet enormi li las niftakara u ġifiri kemm għandna bżonn investu sabiex ikollna l-infrastruttura tal-enerġija li għandna bżonn eh, matul dawn il-15 sena ġejjin u ġifiri għalek irridu nkomplu ninfurzaw il-regoli għanna għalli bekk il nissawnin il-konsumaturi naqsu l-ispejjeż tagħhom. Grazzi ħafna, Sur Schwab mill-PPF f'semm l imkob Grazzi ħafna, Signora Kommissarju nominata, jiena naħseb illi l-ewwel net id-diskors tiegħek kien verament ċar dejjem u naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna, importanti li ċittadini jkunu jafu xi tfisser il-politika tal-kompetizzjoni. Nixtieq li ngħaddi għal ċertu eżempji konkreti minkejja li huwa diffiċli. Iżda ħanajt xi ħaġa ġenerali l-ewwel, naħseb li hija xi ħaġa tajba li inti semmejt il-kumpaniji żgħar daqs medju, iżda l-kumpaniji żgħar daqs medju huma żvantaġġati fil-liġi tal-kompetizzjoni aħna fis-sena 2003 aħna qegħdin naraw li dawn huma 10% biss tal-kumpaniji illi qegħdin kunu prominenti fis-suq aħna fil-kumpaniji kbar qegħdin naraw illi 10% tal-prodott li kun eh, irregolat mill-kartel din hija eh, tagħmel differenza kbira. Jena naħseb li importanti li noħolqu leġizlazzjoni illi għal kumpaniji żgħar il is-sentenza ma tkunx daqshekk ħarxa daqskem hija bħalissa. Grazzi. The best thing is not to engage in cartels. Il-problema ġifiri li eh, mandekx inti eh, mela tuża l-kartels eh, parir għal min jisma, ovvjament hemm kwistjoni. Dawk il-kumpaniji li għandhom ħafna prodotti jekk inqabluhom ma' dawk il-kumpaniji li għandhom prodotti jew tnejn, ovvjament hemm differenza hemmhekk. Dak li qed nara jiena f'xi mill-każijiet li studjajt li ir-regoli li għanna fuq dawn il-multi dawna jituk xi tip ta' sigurtà taf se jiġri jekk tinqabad u fl-istess ħin hemm regola li inti tieħu ħsieb ġifri li tieħu ħsieb ċirkustanzi speċjali xwol ħadd fil-kartell inventajt il-kartell jew inkella eh, inti kont persuna li stajtet le għal kartell imma spiċajt involuta xorta u bazikament li nsipjena li vera importanti li il-multi tant eh, ikunu għalin li jiservu ta' deterrent ta' jekk le Eh, inti ħat ikkalkula li tagħmel liħ biżejjed sabiex tkun tista' tħallas il-multa. Imma le, il-multa tant għandha tkun għolja ħalli servi bħala deterrent imbagħad eh, għal dawk il-kumpaniji involuti fil-kartell eh, ikunu jibżaw minn dawn il-multi, ġifieri iva rrid ikun hemm xi diskrezzjoni imma mbagħad importanti li inti tkun taf li l-multi tant irridu jkunu għolin li ħajrovinaw kull tip ta' liħ li inti stajt għamilt fil-kartell. Grazzi ħafna is-sur Kofod għal-SND. Grazzi ħafna. Nishti eh, nerġa nirringrazzja s-Senjura Vestager għal eh, l-istqarrija tagħha straordinarja li jamlet fil-bidu u rrit eh, kemm il politika ta' kompetizzjoni vera l-qalba u um, sabiex um, tħares um, iż-żar u l-kbar ukoll. Mill-flittra ta' missjoni li irċevit mill-President elett Juncker hemm miktub li rridu nintervjenu u kol dak li nixqasam l evażjoni fiskali aħna nafu li ssir minn xi kumpaniji kbar f'xi stati membri partikolari. Naħseb li inti tista' tatina aktar informazzjoni dwar kif inti għandek l-intenzjoni li tipproġedi, speċjalment għal dawk li jippruvaw jaqbżu regoli għax din l-evażjoni fiskali għal darboħra tirrappreżenta żvantaġġ għall SMEs. Tak for dijos. Grazzi ħafna. Nishtiq nirringrazzjak għal-klim sabiħ li inti għamilt dwar eh, l-ħilla tijaj, il-kapacità tijaj li nikomunika fuq din it-tema jena naħseb li vera importanti li eh, nimftijem fl-essenza mux qed nixaħa nitkellmu dwar xi ħaġa vera teknika, mam karatteristika partikolari tkopri kollox jekk kulħadd iħalla 16 jekk kulħadd jinvesti fissu umbat em forsi kompanija li tara li kompanija oħra bi ħafna rizorsi ekonomiċi jirnexxila torganizza ruħa b'tali mod li jħalsu eh, inqas taxxa u mbagħad eh, jiena naħseb jiena nemmen li rridu naħdmu sabiex aħna nelbu din il-klima ta' sfiduċa forsi nħolqot il-provi li rridu jenataw li jem ksur tar regoli. Jekk hemm investigazzjoni li qed issir fuq intrapriża partikolari trid tagħti l-provi, dawk l-investigazzjonijiet li jenġa diġa fetħu ma nafx kemmet jisejdumu, ma t-nitkelmu dwar prioritajiet nittama li jemma tanċ ħajdumu dawn l-investigazzjonijiet, mux bis biex nsolvu l-kustjoni nifisa, immax vera importanti pala sinjal li nistaw nibatu. Darjux Rosati mill-PPE. Grazie għafna, President. Kummissarju nominat il-suq tal-gas u il-bot li jkun ġustu kompetittiv xi fornituri tal-gas esterni jabbużaw il-pożizzjoni tagħhom u jimponu prattiċi diskriminatorji fuq l-etenti. Kumpanija minnhom Gazprom mir-Russja famuża għal prevenzjoni ta' diversifikazzjoni tal-provisti tal-gas u kienet se tixxekkel il-kompetizzjoni ħilsa u bħala riżultat xi mill-pajjiżi xi mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ħalsu għal gas 70 eh, 80% ta' prezzijiet ola mill-Istati Membri l-oħra. X'inhi l-intenzjoni tiegħek sabiex terġa' sawra suq kompetittiv tal-gas fl-Ewropa. Grazzi. L-ewwel qabel kollox jiena nirrikonoxxi ċuħut eh, mis-sinjali li qed titkellem dwarhom illum li hemm ftit kumpaniji biss eh, li eh, qed jiddominaw ix-suq bi riski kollha involuti u din raġuni ovvja il għala l-investigazzjoni fuq il-pratiki ta' Gazprom ħajkomplu u l-investigazzjonijiet nispera li ħajinal l-qoda, ma nafx meta, imma l-investigazzjoni trit tiġi konkluża ġdina kwistjoni li um, u hemm xaġa fil-prioritajiet tal-President tal-Ettu kol kif aħna nistgħu niksbu provista sigura u sostenibli ta' enerġija fl-Unjoni Ewropea u dina kwistjoni wkoll għal tkabbir u in tal impiegi għax il-kriżi tal-enerġija ovvjament fattur tempot vera importanti għal kull negozju fil-kontest Ewropew. Għalhekk jiena naħseb li vera importanti hawnhekk kemm sabiex nkomplu nifanalizzaw l-investigazzjoni li huma għaddejjin imma sabiex naċertaw li r regoli tal-antitrust jiġu msaħħa u nfurzati bi sħiħa xekle ovvjament hemm riskju li jekk aħna se naqbdu l-xuħut mela mbagħad hemm oħrajn li ħajaraw Eh, dina pala opportunita fissu għax ma tantx hemm kumpani involuti hawnhekk. Ġifiri dina importanti e, speċjalment għax tant għandha x'taqsam mal-possibiltajiet in ġenerali kif ukoll sitwazzjoni fl-intir tagħha tas flu fl-kuntest Ewropew. Grazzi ħafna Sur Vitizen mill-ECR. Grazzi ħafna. Signora Vestag, inti tkellimt dwar il-fat li jem dimensjoni politika fil-rwol tijak, għalek nixtieq nkun naf. Hemm xi ħadd li jaħseb li forsi rrid jgħaddi għal prattika fejn l-Ewropa ħassir eh, kam champion po, u forsi min jista' jkun dominanti fis-settur nixin kun naf jiena fil-fema tiegħek jekk qed tiġi konfermata bħala kummissarju. Din ix-xejra li teżisti fl-Ewropa kif tista' tiġi ġestita? Irridu aħna kif nistgħu nemendaw xi regoli sabiex nipromovu xi setturi partikolari tal-industrija. Jiena naħseb li rridu aħna nkunu iktar ambizjużi minn dan il-Champion Europa u jiena naħseb li l-intraprizi jistgħu joperaw mhux biss fl-Ewropa ma fuq palk dinji wkoll għalhekk l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu hija li niġibu sabiex nikop nikkompetu fuq eh, dan il-palk globali ma nistgħu nagħmlu hekk jekk nkunu nistgħu aħna nikkompetu fuq eh, palk ristrettu ukoll għalhekk mela meta jitres u proposti pal per eżempju il-proposta li inti tkellimt dwar um, u jekk nistgħu nħarsu intraprizi mill-kompetizzjoni hemm riskju li l-prodotti jkun jispiċċaw wis flus jekk il-kumpaniji ma jagħmlux eh, riċerka ma jinvestux fl-innovazzjoni għalhekk il-konsumaturi ħejsibu ruħu ma jixxu prodotti ta' kwalità baxxa imma bi prezz iktar qoli. Għalhekk importanti li naraw li fl-implementazzjoni tal-regoli ta' kompetizzjoni importanti li nsegu lan skont lema il-kompetittività fuq livell nazzjonali jew Ewropew issir vera importanti għal kompetizzjoni fuq livell internazzjonali u dana jippermetti l-promozzjoni tal-innovazzjoni, riċerka u l-iżvilupp forsi fi skubija pubblika privata. Jena naħseb li dana tista' ssaħħaħ l-intraprizi u tagħti l-Ewropa s-saħħa li għandha bżonn. Grazzi. Thank you. Now. Grazzi ħafna. Issa Ramon Tremosa Balsels fisem l-alde. Grazzi ħafna sur President, Signora Komissarju nominata, Signora Vestager, jekk qed ngħidha sew, l-ewwel net qed kos li jett eh, ġib naqrarja friska miegħek f'din il-ġimgħa ta' smih. Jiena nixtieq ngħid li l-attenzjoni li besibek tagħti lis-settur digitali huwa importanti ħafna minħabba li dan u għandu sem fis-suq ta' 90% fis-servizzi Il-Kummissjoni Ewropea ta' tlet opportunitajiet l Google sabiex joħorġu bi proposti ta' impen dak li għandu xaqsam trattament ta' servizzi. Iżda din il-proposta li rċivit il-Kummissjoni xorta waħda ma jisolvux l-ilmenti ta' 20 eh, organizzazzjoni differenti li għedin risqu dan l-med, inkluż eh, organizzazzjoni tal-konsumaturi, dan mux qiegħed jisolv eh, il-problema, parti minn hekk aħna nafu illi di mhux dejjem tkun eh, dak li jkun prominenti fis-suq, dak li għandu għasam sem tas-suq, mhux dejjem ikun l ħagġar ħaġa l-konsumaturi taħseb x'taħseb li huwa l-aħjar pass li jista' jittieħed tal-benefiċċju tal-kumpaniji żgħar ta' daqs medji u l konsumaturi Ewropej. As I speak, ma nafx eżattament xatkun il-pass xajkun il-pass li jmiss b'mod konkret, però ċerta żgur illi ħajtieħdu passi minħabba li din hija sitwazzjoni klassika aħna għandna kumpaniji li għandhom sem fissu kbir ħafna u aħna nirċivu ħafna almenti minn numru ta' kompetituri ta', ta daqs differenti il-bira stess kien hemm kwistjoni ġdida li nqalat fid-dibattitu pubbliku fil-Ġermanja fejn kien hemm dimensjoni ġodda li żdiedu ma' din id-dibattitu dwar eh, Google fil-fatt. Jidlura jena naħseb li importanti ħafna li mhux biss nidħlu fil-investigazzjoni konkreta illum, iżda li niżguraw li aħna verament ħajkonna lodda fidejna sabiex inkomplu nivvestigaw, ikonna rrida nisa biex inkomplu nivvestigaw, anka f'dawn l-osma il-ġodda li qed nisimgħu dwarhom ir-regoli tal-kompetizzjoni kif qed tilkom huma antiki ilhom stabiliti mit-trattat issa sabiex nifurzaw dawn ir-regoli għandna nkunu stretti u għandna nkunu eh, nħadmu moħħna daqskemm iħaddumu moħħhom il-kumpaniji li dejjem jippruvaw jibbenefikaw mis-sitwazzjoni jina nittama li għandna ħanix ħankomplu nipposponu ntawlu bla bżonn investigazzjoni u tispiċċa investigazzjoni ma tispiċċa qatt minħabba li kemm il-konsumaturi kif ukoll il kompetituri mhumiex ħajjistgħu għawdu minn dan is-suq miftuħ laqqas mill-fatt li dawn is-servizzi tagħhom iridu jkunu wkoll disponibbli għall-użu tal-konsumaturi. Ħajjittieħdu passi iżda x'tip ta' passi b'mod konkret għalija u wis eh, kmini sabiex ngħidilkom biċ-ċert. Grazzi ħafna Sur Fernandez. Grazzi ħafna Sur President, merba lilek, Signora Vestager. Juncker fid-diskors tiegħu fl-Unju qal li s-suq intern mhux ħajnata neċessarjament priorità l-fatturi soċjali wkoll għandhom ikollhom rwol importanti eh, fl-Ewropa. Fil-kampanja elettorali f'Mejju jiena iltqajt ma' ġenituri fir raħal fil-konstituenza tiegħi illi ġenituri li kellhom tfal li kellhom diżabilità eh, mentali u kienu ilhom jiġġieldu sabiex it-tfal tagħhom jingħataw eh, post u li jingħataw ukoll servizzi professjonali sabiex dawn it-tfal li kun jistaw jihdu ħsibhom, però naħseb illi issa hemm ħafna pressjoni fuq dawn il-ġenituri sabiex dawn il-servizzi jihdu minant kumpaniji privati li ħajamlu eh, profit minn dan kollu. Issa, etnaraw il-kumpaniji privati għedin jibbenefikaw minn dan kollu. Jena niftakar dak li għal Junker, issa inti kif taħseb li jista' jkun hemm verament bilanċ bejn it-titjib tal-kompetittività u kompetizzjoni fis-suq internu fl-istess jien naraw l-inizjattiva soċjali bħal din li qed nsemmilek tinżammu tkun irrispettata minħabba illi dan il pazz soċjali irrid ikun irrispettat anke l-familji li qed jieħdu dan tip ta' inizjattivi. Iva, l-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid il waħda mill-affarijiet li verament nirrispetta hija l-istati membri qed jassumu responsabilità kbira hawnhekk. Minħabba li dak li aħna qed insejħulu servizzi ta' interess ġenerali komuni, huma servizz importanti ħafna għal responsabilità soċjali tal-Istati membri. U li aħna nippruvaw niddefinixxu s-servizzi ta' interess ġenerali ekonomiku, naħseb illi dan jifoka fuq il-tiġijiet nies b'diżabilità, l-isptarijiet, is-servizzi tal-kura tas-saħħa, U naħseb li huwa importanti ħafna li nżommu dan kollu f'moħħna aħna u niddiskutu illi Hemm fajt li rridu jsiru fis-suq eh, internu ma fajt li m'għandhomx isiru fuq il-livell ta' kompetizzjoni su internu, bat jibqa' fidejn l-istati membri sabiex jieħdu dawn tip ta' deċiżjonijiet. Jena napprezza li l-istati membri jkunu jixtiequ ibidlu ċertu affarijiet u jista' jagħmlu dan b'mod sempliċi u trasparenti, iżda jibqa' fidejn l-istati membri li jiddeċidu x'inhuma t fis-soċjetajiet tagħhom u kif huma jistgħu jimxu. Jiena naħseb illi jista' jkun hemm jekk eh, ma jsirx u hija xi ħaġa pożittiva li fl-Unjoni Ewropea eh, hemm il-possibilità li wieħed jibdel ċertu affarijiet minħabba li fid-dialogu li l-istati membri jistgħu jkollhom mal-ċittadini tagħhom huwa li jippermettilhom illi huma fil-fatt ikun jistajhom l-aħjar ħaġa għal pajjiżhom jiena fil-fatt nittama li din il-familja li inti qiegħda semmi ħatkun tħossata tajjeb dal-waqt. Maħabba l-nifan situazzjoni bħal dawn. Grazzi ħafna Sur Lange. Iva, Jiena naħseb illi inti fil-fatt nista ħadd ma jakkużak minħabba li ġej minn pajjiż il konfletti m'għandek xaffajt personali nistgħu nakkużawk bihom U eh, naturalment dejjem emmintu fl-istat, ġifiri kolli nejt illi l-unika problemi huma eh, Google u ħatiħu il-problemi li writ minna ħatar komissarju liħor il-dumping eh, ta' taxxi, naħna nafu li fid-Danimarka taxxi għalin, iżda għandek ħafna setat, tista' tuża il-mezzi sabiex timponi sanzjonijiet iżda m'għandekx kontroll demokratiku. Kif tista' tiggarantixxi li il- direttivi u l-linji gwida tal-ġejjini ħajkunu diskussi mal-Parlament Ewropew u mhux taqbżuna lilna. U kif tistgħu Kif bessi tara li ħatamel u tenfasizza fuq l-importanza tal-kompetizzjoni fil-pubbliku? U t-tiret mistoqsija, inti kif bek taħdem mal-Parlament Ewropew fi snin li ġejn? Grazzi. Well, first of all, I hope you have prepared for a lot of... L-ewwel net nittama li inti lest tixrob ħafna kafe minħabba illi aħna Daniżi jekk nagħmluhom l-affarijiet minħabba li ma nistgħux nimpejpu qed nixorbu ħafna iktar kafe. U aħna diskussjonijiet hekk nibdew, diskussjonijiet li mbagħad jispiċċaw kunu diskussjonijiet tajbin, jiena naħseb illi l-artiklu 103 fit-trattat jatina perspettiva pjuttost limitata għal proċedura ordinarja leġislattiva, però issa li għaddan jien naħseb li importanti ħafna li aħna jkollna diskussjonijiet konkreti anke meta naslu għal diskussjonijiet fuq is-soft law, kim seħa soft law ħalli dan dibattiti namluhom qabel ma nfasslu l-proposti u naħseb illi l-proposti li l-Parlament Ewropew res u kienu proposti siwja ħafna għall-Kummissjoni ħalli l-Kummissjoni tkun tista' ssib bilanċ fil-proposti li tkun ħatfassal. Issa dwar regolamenti u jekk u xdejjem l-aħjar li aħna nimplementaw regolamentazzjoni ġdida u jekk it-trasparenza għandix rwol importanti, jiena naħseb li anke f'dan il-każ Huwa importanti ħafna illi aħna niżguraw illi jista' jkun li ma jkunx hemm leġislazzjoni, jista' jkun li ma jkunx hemm proċeduri ordinarji, iżda fl-istess jista' jkun hemm ħafna influenza u ħafna eh, saħħa u importanza li tingħata fuq il-wedit li jingħataw kemm fil-pubbliku kif ukoll fil-laqat informali. U l-aħħar mistoqsija nsejt it-tieni waħda iżda l-aħħar mistoqsija li saqsejtni xkien ħaxatu l-politika ta' informazzjoni fil-pubbliku, iva sewwa. Naħseb li dak li hemm bżonn huwa nibqgħu Mexxin permezz tal-FAQs, permezz ta' ta' tweġiba li aħna nistgħu nagħtu li ċittadini minnaħa ta' Diġi Kompis danka dak li jiena nagħmel. Naħseb li importanti illi n-nies jaraw jiena ma' min qed niltaqa' mal-partijiet interessati eh, importanti dawk eh, iżgħar ma l-istati membri, minħabba li naħseb li din tista' tkun xaġa pozittiva ħafna. U nittama' illi jekk aħna ħanatmu fl-imkien matul ħames snin li ġejjin, nittama li nħarsu lura lejn il-ġurnata tal-lum illi intom tgħidulna illi tgħiduli illi jara aħna f'dajnik aħna rajna li ċertu affarijiet baqgħu fir-responsabilità tal-Istati Membri u xtaqna li jkun hemm iktar trasparenza ħalli l-ċittadini jkunu jafu kif qed jintefqu l-flus tal-pubbliku u li aħna eh, nkunu ċerti li qed nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex verament naraw il-kumpaniji joħolqu l-opportunitajiet ta' xogħol li ċittadini tant għandhom bżonn. Grazzi. Iva, l-artiklu 114 eh, jalloka għal deċizjoni ġifiri aħna l-essi li naħdmu iktar fuq dan l-artiklu. Issa, fissam il Marisa Mattias. Merħba li l Signora Vestager. Inti kont eh, membru ta' partit li kien ixaqleb iktar lejn xelluk tal-familji politiċi. Inti Tkellimt ħafna fuq il-promozzjoni ta' kompetizzjoni minħabba li dan huwa l-portafol tiegħek, iżda jiena nixtieq insaqsik. X'inhuma r-restrizzjonijiet u l-limitazzjonijiet tal- kompetizzjoni. Hemm ċertu setturi li għandhom jibqgħu barra mill-kamp tal-kompetizzjoni u li setturi taħseb li għandhom jitħallew barra. Il-fakultant, in-nies jibżgħu meta eh, l-isem tal-partit tiegħi huwa eh, tradot b'mod litterali minħabba jekk nitraduċu b'mod litterali huwa Jifisser xelluk radikali. Zdaħna eh, fuq il-level politiku nipreferu meta jisejħulna liberali soċjalisti. Iżda, issa li għetlek dan jena naħseb li iva hemm ċertu limitazzjonijiet għal kompetizzjoni u għal liġi tal-kompetizzjoni. Naħseb li din għadha mir-raġunijiet għalfejn naħseb li kien importanti ħafna illi jiena fil-diskors tal-ftuħ tiegħi Diġa bdejt ngħid li bdejt ngħid li l-kompetizzjoni mhux portafol li huwa għalih waħdu minħabba li jekk aħna nixtiequ verament nilħu ċertu riżultati rridu naħdmu flimkien kummissarju mal-Parlament Ewropew ħalli bekk nilħu affarijiet li kiku waħedna ma nistawx nilħu. U dini għadam mir-raġunijiet tal-fejn jiena napprezza ħafna il-vizjoni tal- President elet Juncker għal metodu ġdid ta' ħidma minħabba li jiena naħseb illi il-probabilità li aħna jista' jkollna suċċess fejna l-ċittadini huwa ħafna kbar milli huwa bħalissa u napprezza ħafna l-bilanċ li qed nippruvaw inżommu bejn dak li aħna qegħdin nagħmlu fuq livell komuni, fuq livell Ewropew, dawk l-istati membri qegħdin jagħmlu waħdu minħabba li l-istati membri u l-membri tal-parlamenti nazzjonali u koll huma fil-qed buqri qrib iċ-ċittadini tagħhom u għalhekk jien napprezza ħafna illi nitkellmu għal istati membri ħalli niddeċidu eżattament x'hemm bżonn bħala servizzi soċjali. Din mhix kwistjoni għall-Unjoni Ewropea anke jekk jien nkun konfermata bħala kummissarju mhux ħanieħu ħsieb dan affarijiet dan huma fidejn l-istati membri. Grazzi ħafna fisem il-ħodor Ernest Urtasun. Wara nofsinhar tajjeb, sinjora Vestager, nixtieq nerġa' nitkellem fuq il-kwistjoni tal-enerġija u l-każ ta' Spanja. Is-sur Almunja tkellem dwar dan iżda ma tantx irnexxielu jitkellem tajjeb. Aħna qegħdin naraw il-konsumaturi fi Spanja din iħallsu l-ola kontijiet tad-dawl fl-Ewropa, però għandna qafas regolatorju illi qiegħed jagħti privileġġ lill kumpanija xorta waħda eh, din l-oligarkija li għandna fi Spanja U eh, l-affarijiet mixin l-qoddim, aħna qegħdin naraw li nippruvaw nipplementaw id-direttiva 72 dwar is-suq internu naħsbu li din l-oligarkija qiegħda tikser il-liġi Ewropea kif qalu ħafna nies anke l-pjattaforma Spanjola li titkellem fuq l-enerġija inti x'beħsibek tagħmel E sabiex tkun tista' tkopri lil dawk il-kumpaniji differenti tal-elettriku li jaħdmu fis-settur u kif xa tagħmel biex timponi il-liġi komunitarja fi Spanja u x'beħsibek tagħmel sabiex tiżgura li verament ikun hemm kompetizzjoni ġusta kemm fi Spanja eh, għal produtturi iż-żar u anka lil minn Spanja. Jiena naħseb li dinja xi ħaġa komplikata ħafna minħabba dak illi ġara fl-aħħar ftit snin huwa illi kien hemm ċertu affarijiet li saru iktar legali li nbidlu iżda ċertu affarijiet baqgħu kif kienu aħna mixin verament bil-mod ikolli ngħid u naħseb illi huwa importanti ħafna illi aħna ikollna unjoni tal-enerġija, illi aħna ikollna enerġija illi hija sigura li konna profista sigura u li tkun mhux daqshekk kolli. Ma naħsibx li din tissolva fuq il-livell nazzjonali, jiena naħseb li jekk naħsbu fuq fejn l-iktar għandna bżonn li ninvestu, naħseb għanna bżon li ninvestu l-iktar fis-settur tal-enerġija, għandna bżonn noħolqu l-mekkaniżmi ta' kapaċità u ta' eh, ħolqien ta' enerġija u produzzjoni ta' enerġija ħalli naraw li kon iktar diversifikazzjoni ta' sorsi tal-enerġija iżda Lilin minn dan kollu naħseb illi naturalment sabiex nifqu dan kollu hemm bżonn li l-Kummissarju l-Viċi Presidenti jaħdmu mill-qrib ma' xulxin, naħseb li huwa importanti ħafna li jekk jiena nkun konfermata bħala kummissarju tal-kompetizzjoni rridu ninvestigaw jekk hemm xi ħadd illi qed jabuża mill-pożizzjoni dominanti fis-suq u rridu nagħmluha naraw li ma permettux li dawn il-kumpaniji l-kbar jamlu verament diffiċli illi huma jkun jistgħu jipprovdu l-istess servizz pal kumpaniji l-kbar. U jiena naħseb ukoll illi għandna dan il-proġett li jider kbir ħafna iżda huwa konkret u dan jistajtina eh, il-ħolm jagħmel il-ħolm realtà ta' ehm, Unjoni tal-Enerġija issa għal-FTD Marko Zanni. Grazzi ħafna dan l-aħħar ftit aħna rajna li nfetħu eh, nfetħet l-inkjesta fuq il-ksur tal-liġi minnaħa tal-grupp ta' Fiat fil-Lussemburgu. Aħna nafu li kienem ħafna kompetizzjoni li mhijiex ġusta u naħseb li dan huwa skandu ma nistgħux nittolleraw. Nixtieq illi tgħidli x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dan il-każ partikolari u nixtieq insaqsik inti fuq livell ġenerali x'bess ibek tagħmel sabiex issolvi jippromovi din il-kwistjoni b'mod eh, eh, strutturat. U nixċen sassik jek inti diskutxejċ ma' Sur Juncker fuq l kas tal-Fiat minħabba li sena ilu bħala Ministru tal-Lussemburgu kien għalli li ma tantx kien eh, imbezza mill-teddit li kien qed jirċivi minn Brussell. First of all, I very much agree. L-ewwel jiena naqbel ħafna illi dan għandu jkun approċċ strutturat. Minħabba illi hija ħaġa li ngħidu li aħna rridu ninvestigaw kull każ iżda dawn il-każijiet għandhom ikunu ibbażati u analizzati skont l-istess prinċipju. Jiena naħseb li l-valur ewlieni rridu nżommu f'moħħna fl-analiżi hija li kulħadd għandu jħallas it-taxxi illi għandek tħallas illi jitħallsu l-kompetitturi li jitinħallsu il- il-kumpaniji l-oħrajn minħabba li din hija l-ġustizzja u jiena naħseb li iktar ma niġbru esperjenza permezz ta' dawn l-inkjesti li bdew issa, naħseb li ħan żewġ affarijiet. L-għonet ħajkolna effett ta' deterrent, nipruvaw nwaqfu l-kumpaniji oħra milli jagħmlu l-istess u fl-istessin niġbru iktar tarif informazzjoni dwar kif huma jippruvaw jevitaw it-taxxib dan il-mod u xtib ta' skemi jużaw. Jien naħseb li rridu naraw illi ma, ma jkunx hemm evażjoni tal-taxxa tal-, tal, tal tal-politika tat-taxxa u ndaħluha mittieqa minn flok bil-bib, jiena naħseb illi minn dak li rajt jiena fil-mezzi tax-xandir minn dak li tal-limtin fil-każ huwa li hemm ħafna nies li qed ikunu qed iħossuhom offiżi minħabba li hemm eh, minħabba dan l-iskandlu, minħabba li ma rapprezzaw jekk naturalment wieħed ikun qed iħallas l-istess taxxa. L-investigazzjonijiet li bdew aħna ħankomplu għaddejjin bihom, aħna ħanippruvaw nkunu kemm jista' jkun Eh, bajnejna miftuħa ħalli ikonna ktar tarif u naraw li konna approċ strutturat anka minn issa l din fil-ġejjin. Grazzi. Thank you, Kostas Mavrides. Kostas Mavrides. Grazzi ħafna, Sur President. Is-sistema ta' ħarsienek kif għandna fid-direttiva tal-kontratti tal-konsumatur u l-kummerċ ġust dan if jgħid illi il-Kummissjoni għandha tanalizza lill-kumpaniji skont it-tarif li għandu u l-pożizzjoni dak li għadni kemm rajtlek huwa parti minn sentenz ta' qorti tal-ġustizzja, però ma nistax nimmaġna jekk ir-relazzjoni tistax tkun Ġustifikata ġifiri bej bank u dak li ikun qiegħed jissellef il-flus f'perjodu ta' kriżi ekonomika, speċjalment fil-periferija tal-Ewropa u jien naturalment naħseb f'pajjiżi f'Ċipru li jinsab fil-periferija Taħseb li wasal il-waqt li aħna jkonna politika iktar konkreta ħalli jkollna ħarsien iktar proattiv ta' dawk in-nies kollha li jisselfu eh, il-flus minn prattiċi li verament mhumiex ġusti li qed jeżerġitaw il-banek u taħseb li wasal il-waqt li jkollna armonizzazzjoni Ewropea li tisħaq fuq l-effettività tal-infurzar tad-direttiva? Oh, I definitely think so. Because in, in the... Ivek naħseb għalix fit tlet snin illi attendejt il-qatta il-kofin. Fuq dan kuna qegħdin naħdmu, għal dan kuna għedin naħdmu fil-fatt għal talbit iktar b'saħħithom fuq kull lingwa istituzzjoni fis-settur finanzjarju kemm banek jew istituzzjoni oħrajn. Kemm f'termini ta' talba tal-kapital, likwidità, solidità u governanza. Sabiex nizgulaw li wara l-kriżi ikonna settur finanzjarju eh, li forsi mhux da xekk eċitanti miktar saħtu huwa importanti li dawn ir-regoli jiġu nforzati. L-Unjoni Bankarja se tipprovdi ħafna mir-rimedji li għandna bżonn il-supervizjoni unika u kol, stamil ftit minn dan ix-xogħol, ukoll kien hemm kwistjoni ta' nfurzar fuq għajnuna statali għalix l-Unjoni Bankarja mhux neċessarjament ħaġa l kulħadd tal kem hija miftuħa għal pajjiżi li mhumiex fl-ewro, se jkun hemm kwistjoni sabiex niżguraw illi dak li joħroġ li jidħol jiġi l-istess u din il-kwistjoni wkoll għandha xaqsam għajna statali u kif l-affarijiet jiġu indirizzati. F'dan ir-rigward dak li konna qed naħdmu eh, bih fl-Ekofin kien eh, pjuttost appoġġat permezz ta' ġizazzjoni l-Parlament Ewropew sabiex niżguraw l-affarijiet jiġu bilanċati b'mod ġrid meta jiġu għall-settur eh, bankarju. Thank you, Siegfried Murezan, EPP. Thank you, Chair. Um, Commissioner Designate. Um... Grazzi. Punti li tqajjem minn kollegi li tkellmu qabli li xogultant il-politika eh, ta' kompetizzjoni fl-Ewropea tixxekkel korporazzjonizm kompetitivi mill-Europa u li jiġri fil-prattika f'każ ta' korporazzjonijiet li fis li jinaqdu ma eh, jinaqdu flimkien u li jispiċċaw jittieħdu minn korporazzjonijiet barra l-Unjoni Ewropea u dan iwassal għal restrizzjonijiet għall-ekonomija Ewropea fuq livell globali. Kapit ta' staġġa għajmu tħassib fuq dil kwistjoni x'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq dan? U t-tieni, il-Kummissjoni Ewropea ta' eh, permessa għal merger bej e plus u telefonika suġġetta li eh, jiġu implementati impenji mill-operaturi dan huwa ftejm aktar b'satu fil-level ta' kommissjoni sabiex nipermettu li għattur eh, ewlenini jitlu anka huma fil-ekonomija digitali. ma ta' nitkellmu fuq mergers dan is-swieq u li nifmu s-swieq l-ewwel. Għaliex kważi letteralment jekk is-devalvazzjoni każ b'każ li ma suqet qed jindirizzaw dal kumpaniji. U naħseb li importanti ħafna li mergers iġu approvati imma li nsibu rimedji jekk dawn il-mergers ikollhom riskju qawwi li jgħalqu l-kompetizzjoni f'ċertu waqsma għaliex jekk titol soq pal-Ewropew anke jekk għandek ambizzjonijiet globali, l-abilità tiegħek illi t-kompetti eh, għandu jitħareġ f'kuntest eh, Ewropew sabiex kontest faċċa il-konvenzjoni globali. Dan huwa importanti, huwa importanti wkoll li nisimgħu lill-kumpanija, l-kumpanija nitkellmu magħhom ma nġu għall-rimedji. Kif niżguraw illi dawn is-ġodda jaħdmu l-linja ma' t-nġuan mergers un niskuraw li kompaniji li rridu joħol <coughs> da bejnietom kun istawnu dan, l-mjem taħt kondizjonijiet illi kompensjoni ma' t-nalax. U naħseb eh, triq importanti din, jek rridu kompensjoni globali u anka, nitlu f'diskussjonijiet anka ma' dibattitin kif ma' ġurisdizzjoni ta' kif jiġu l-interess l-affet emmek, ma' t-kompeti fl-Europa, mandekx kun diskriminatorju, għalix eh, berriħu bejjiħ, xerrej u xerrej, kontest Ewropew indipendentement eh, minn fatturi oħrajn. Grazzi. L-Onorevole Alemans. Il-Gvern Belġan il-ġdijt, l-informazzjoni ta' Gvern Belġan għet l-ħar fazi. Memx spiegazzjoni fuq ftej maħari, memx zewġ punti Illi ħarġu mill-ismet tal kollegati għak Marian Tyson iġifiri li jem kwistjoni li titratta il-bank Dexia ċaġa li semmejt anka bil-risposti bil-miktub Digi Competition rati li dan il-kas u suġġett għal situazzjoni ta' kompetizzjoni illegali jew mhux ġusta fil-reġistru ta' jnuna statali hija kwistjoni serja 30-50 biljun u għala ammont li qed jissemma. Jekk l-Unjoni Ewropea jekk inti tiddeċidi illi dawn huma dan huma savings u mhux isħma, din kollha konsegwenza għal struttura kapitali tal-banek nishtiq għal daqstant naddi mistoqsija li għalik din kustuni taħra u xaħktarx din se tkun l ħagġa ħaġa s sosta kolla gvern Belġan ta' finti xiftajn miħor xini pozizjoni tijak. Rajt li ma zammiċ mill-ħin, pero nista nati mill-ħin tijak, għax nista nrispondi fil-qosor. Ma nafx xej fuq kas fil-fatt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 Analiz Dodds, jekk ġoba? Grazzi. Kif taf inqas minn ħames eh, negozjanti eh, dominaw il-settur eh, tal-merċa f'pajzi Ewropej tliet sa tliet kumpaniji Finlandja jammontaw 88% tas-suq. Supermarkets individwali jabbużaw is-seta tagħhom billi jgħaddu riski eċċessivi u spejjeż fil-katina ta' provvista l-bdiewa uh, f'pajzi uh, terzi f'dan minn pat fil-konsumatur ukoll. Fir-Renju Unit se tisnabrixxu watchdogs għas supermarket sabiex nwaqfu dawn il-prassi li se ta' ninsibu supermarkets li jiksu regoli. Tlieta mill-erba l-akbar supermarkets għandhom il-kwarti tagħhom fl-Ewropa fuq azzjoni fuq livell Ewropew hija essenzjali kif se nwaqfu kumpaniji milli jirbu eh, seta kbira. Ħat impenjeru ħeksa biex tintroduċi regoli inforzabli sabiex supermarkets jitrattaw l-konsumaturi u suppliers eh, tajjeb se stabilix regolaturi li kollu s-seta jwaqqaf il-negozjanti gbar illi eh, ħadza biex jif u jitrattaw ħazin l-suppliers. Nara li l-Presidenza tamil li għal sabiex niqaf il-fattajt il-kellima. Ivan, naf li din kustjoni importanti u hija kwestjoni li ħafna drabi tiġi indirizzata mill-awtoritajiet nazzjonali. Ma naħseb illi tajjeb ngħidu illi meta il-negozjanti għajdu għandhom ambitu Ewropew jemna l-ura hija kwistjoni Ewropea. Ma nafx hemm xtieġa ta' għal regolament eh, Ewropew speċifiku hawnhekk. Imma naħseb li huwa importanti illi nkunu rigidi inka meta niġu biex ninforzaw regoli ta' kompetizzjoni f'dan is-settur u anke foħrajn. Nixtieq imur lura għal dan illum stess diġi eh, pubblikat studju dwar dan is-settur. Xi rapport 400 paġna li ma qrajtux. Imma li qed jagħmlu li jiksbu ħafna data fuq kemm hemm fornituri li għandhom il-prodotti fuq l-iskafef, kemm hemm innovazzjoni fil-pakketjar, fil-kontenut xinu l-fattur ta' innovazzjoni f'dan kollu. Mbagħad jippruvaw jużaw eh, l-econometrics ġifieri n-numru ta' atturi fis-settur. U naħseb li hija dan huwa approċċ interessanti, ma naħsibx li jiżvela kollox għax eh, anka dawn dan il-lop ekonomiku kol għandu limiti tiegħu, però tajjeb għaliex jgħinna niksbu stampa ktar ċara ta' kif jaħdem fis-settur eh, anka fuq livell Ewropew għax nirrispetta anka xogħol li sar mill-Awtoritajiet Kommissjoni Nazzjonali fil-qasam. Imma naħseb nisam nkomplu b'dan l-iskambju għaliex issa għandna pedament aktar b'sot eh, Fissem il-Komitat Imko l-Honorable Hoffenstein għal-PP. Għan wara qiegħda tajt il-kellima. fuq l-għajnuna statali. L-ewel, mistoqsija speċifika, l-Komissjoni Ewropea tejn il-konsumatur permezz ta' ċentri tal-konsumaturi Ewropej sabiex insolvu e, tilwim transkonfinali. Dawn iċ-ċentri huma parzjalment finanzjati mill-Istati membri. Riċentament kien hemm kwistjoni li ċentru pal dawn ġimit xħut minnina ta' fondi u reġuni kienet illi l autorita nazzjonali bezzat li finanzjament jistajġ interpretat pala jnuna statali illegali. L-mistoqsija hija din. Tista' tivverifika li l-finanzjament il-ċentri Ewropej ma jirrappreżentawx għandna statali illegali minnaħa l-oħra? F'termini iktar ġenerali, l komissjoni Ewropej tipromuovi politika industrijali ġdida l-industrija tikseb 20% tal-GDP sal-2020. Bis nibza però il jista' jkun hemm stati membri li ikunu jridu jdajfu regoli ta' ta' stataġi sabiex u dawn il-miri. l mistoqsija nistaw nistgħu eh, niddependu fuq hekk li tiddefendi kompetizzjoni f uniku kontra kull pressjoni eventwali mill-istati membri. Nasab li importanti illi l-appoġġ ma jitwaqqafx mill-biża minn biża li l-appoġġ huwa illegali jew għal inkompatibbli ma' trattat jekk titfaċċa biża bħal din eh, eh, tajjeb nistaqsu mistaqsejsa biex nitxaw l-affarijiet u naraw x'għandna qudiemna x'hekk. Et-tini punt nasib li importanti għal stati membri illi kollhom kompetenzi qawwija ma tiġu għal dan. Il-modernizzazzjoni tal-Unjoni Statali fil-regolament fuq eh, eżenzjonijiet jagħti l-istati membri iktar eh, spazju sabiex jindirizzaw mhux biss każijiet sekondarji ma' numru ta' każijiet meta jinġu għall-għajnuna statali illi jizgura illi hawnhekk ikonna fil komissjoni fil-Parlament, ir-riżorsi sabiex nifukaw fuq eh, l-iskemi li huma l-akbar. Fajnuna statali meta jem bżonn notifika, meta jkun hemm bżonn mistoqsijiet. U din id-distinzjoni eh, hija importanti li xi kultant ikonna bżonn ngħinu il-konsumaturi, il-produttijiet tagħhom, ma xi kultant ikun indipendi fuq ċittadini, sabiex huma jiżguraw li stati membri wkoll jistaqsu mistoqsijiet fuq il-prioritajiet tagħhom meta niġu għall-għajnuna statali. U naħseb din it-trasparenza l-ġdida mill-modernizzazzjoni statali għandha post hawnhekk. Dan ir-rigward naħseb illi għandna il-ħin u riżorsi sabiex nażlu eh, reglament eh, stret meta niġu għal xi ħaġa li kollha impatt qawwi fuq livell Ewropew U eh, f'kas bħal dan, l-istati membri għandhom jgħadu attenti u attenti ħafna bil-rizorsi eh, li ġejjin minn ħalla taxxa grazzi. Il-kollega najdila li bist il-limitu 10 sekondi ma musa naċċetta interventi ta' minuta u nofs. L-onorevoli Luka li sijar. Sinjura Vestager, inti l-mistoqsija tas Sur Balz til il kumpaniji kollha fl-Ewropa għandhom iżommu ma l-istess regoli irrelevanti minn ħajkun il-proprjetarju tal-kumpanija. Allura ħansaqsi żewġ mistoqsija l-ewwel għan ħansaqsik fuq l-implikazzjonijiet tal-kompetizzjoni fuq il-protezzjoni tal-investituri fil-kuntest tat-TTIP ġifiri il-dispute settlement mechanism. Jina naħseb li jekk ikun hemm xi investuri li ħajinvestu fl-Ewropa sabiex jevitaw il-regoli nazzjonali u l-rati tagħhom dan ifisser li ħajkun distorzjoni ta' kompetizzjoni x'azzjoni ħatiħu f'dan il-każ. It-tieni mistoqsija meta ikun hemm stat Ewropew li fil-fat jimplementa ċertu miżati għal barranin biss, iżda mhux għal nies lokali dan huwa distorzjoni fil-kompetizzjoni, speċjalment fis-settur ta' trasport, jew eh, jew lew inti x'bessibek tan fil-livell Ewropew. Unfortunately, I have a... Sfortunatament, Mandiċ wis informazzjoni fuq kas in kwistjoni meta niġu għal transporters, pero naħseb eh, tajjeb u għet għajja mistoqsijiet jekk eh, kas ta' diskriminazzjoni. Jekk trakkijiet eh, number plates barranin ħalsu oħrajn leġi firjem kwistjoni li jemżon tiġi investigata unek għaliex non-diskriminazzjoni hija wkoll waħda mill-valuri prinċipali mhux biss kompetizzjoni imma wkoll tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali. Naħseb illi dak illi qalet Cecilia Malmstrom fit smigħ tagħha fuq eh, Investor State Dispute Settlement kienet eh, kien mod preċiż kif impoġġu l-affarijiet. Issa msmeħ pubbliku hemm diversi idejat u uh, komunikazzjoni li waslet u l-obbligu li dan jitet bis-senjetà u li nsibu x'inhu ma' riski minn xiex jibżaw iċ-ċittadini u x'inhu tħassib marbut ma' Mr State Dispute Settlements anka ta' wet iqis kemm minn dawn l-iskemi diġà jeżistu. U jiena persważa li morru lura l dan għaliex jidri li kien hemm 150,000 xaġek, 150 risposta fuq ismeħ pubblika fuq eh, Vessi Sejt Disprit Settlement għandu kif tiġi indirizzata u nirrispetta l-fatt li iridu jaqraw dawn il-tweġbit kollha qabel ma jittieħdu passi ulterjuri. Imma jiena persważa illi smajt il-tweġbit ta' Cecilia Malmstrom it-tnejn fuq dil kwistjoni Iva, naqbel maħħa jien. Naqbel maħħa li dini kustjoni li għandha tiġi studjata fid-dettal. U eluf eluf ta' eh, tilwim eh, li kena fil bratera li mmus ser jisparixxu għal daqstant għandna bżonn dibattitu miftuħ fuq xinu l-bilanċ li tinżomma unek. Grazzi, Sofi Indvel tal-Lalde. Grazzi, grazzi Signora Vester għall-introduzzjoni eh, tijak u anka l-prestazzjoni eh, personati tijak fu eh, politika ta' kompetizzjoni u dejta smajna dwar il-kas antitrust ta' Google. Dejta personali saret wada mill-rizorsi l-iktar importanti tal-ekonomija, ma dan kollu il-Kommissjoni sissa maġlit sabiex timduna li eh, kompaniji prinċipali bħal eh, Merġda Google da Bilklik eh, bidlu regoli tal-loba wkoll għanna kważi monopoli monopolji illi żviluppaw u li ma jkunx permessi f'setturi oħrajn. Protezzjoni ta' data xi kultant naraw pal ostaklu l-kummerġ u żball. Data protection kienet qabel uh, ta' diġi għal suqoniku fl-Stati Uniti dan mhux il-każ għal daqsan hemm rabta bejn data importanti, ħażin ta' data u politika ta' eh, dwar id-data. Men flok għad diskutu kas kas u nidiskutu każijiet individwali b'mod politiku, f'arena politika, għandna bżonn approċ di ta' regoli ta' kompetizzjoni fi żmien meta eh, data tanti ħaġa importanti tina forse t informazzjoni fuq l-approċ tijak kif se jkun? irrikonoxxi il-fatt li d-data importanti saret isa il-monita l-ġdida fuq l-internet, ċaġġa ta' valur kbira meta għandek aċċess mhux biss għad-data ta' persuna, ma ta' miljuni u biljuni ta' ta' parti ta' data din tfisser analiżi differenti mill-li kellek 50 snin ilu għandek odda ġdida U naħseb li importanti ħafna li jina li nibqaw attenti u narawx qed jiġri meta dawn il-swiq jiżviluppaw. Ma naħsibx li fimna perfettament x'jiġri u kif ikun hemm kompetizzjoni feliċi bejn negozji li sejrin tajjeb bbażati fuq servizzi diġitali u l-fatt li hija d-dejta tagħna n kwistjoni. U naħseb illi għandi naħdem ma' l-Kommissarju li huwa responsabli għal ħarsin ta' data u drittijiet marbuta ma' dan u nittama li dan il-Kumitat jaħdem ma' kumitati oħrajn fil-Parlament Ewropew. Għaliex naħseb li hawnhekk għandna kwistjoni li hija maqbuda bej eh, kopizzjoni ħarsin ta' data. U anke drittijiet personali u libertajiet personali. U din mhux ħaġa tal-ġejjin imbiet, hija ħaġa eh, ta' tissa tal ġimgħa li ġejja ta' xahar li ġej li għandna nimpenjaw ruħna eh, mhux bissa biex nsibu fatti ma nifhmu aħjar dawn is-swieq. U definittivament hija sfida għal diġikom sabiex niżguraw illi jkunu jafu l-swieq kif qed jiżviluppaw, tal-swieq tant jiżviluppaw malajr illi trid eh, tkun b'saħħtek mhux ħażin sabiex laħaq magħhom. Kofed mill l-SND. Iva, inti għed li il-portafol ta' kummissarju għal kompetizzjoni mhux portafol la jimxi wahdu ma huwa integrat f'ħafna portafolli. U Irrid verifikaw li forsi lajnuna li tingħata xi lil xi intrapriżi anke mill-Unjoni Ewropea lokalizzaw xi intrapriżi. Forsi l-kompetizzjoni tal-politika reġjonali se jkollu kompetenza ma' importanzi li anke l-Kummissarju l kompetizzjoni importanti li l-fondi Ewropew ma' jamrux eh, tal-ħin nisiet il-posta xol taħħom imma għandhom iħarsu jiddefendu il-postijiet ta' xol għalek il-fondi Ewropej irridu jintużaw sabiex joħolqu iktar postijiet ta' xol, mux biex inaħħuhom. Direktit sa så er der lavet opstrammede regler. Iva, rridu aħna naċertaw li regoli jiġu applikati b'mod reġimentat, ġifiri entità ma tistax tirċivi għajnuna jekk eh, is-settur għandu l-intenzjoni eh, jew diġa neħħa postijiet ta' xogħol fis-sentejn ta' qabel jew ta' wara. U Rridu naraw xinu ma l-pjanijiet irridu jkunu taċċibbli għal hawnhekk irridu noqogħdu attenti jekk intrapriża tirċivi lajnuna ma tistax taħseb li ehm, dan l-uniku mod kif il-kummerċ irid isir, għalhekk irridu noqogħdu attenti naraw min se jirċivi lajnuna x'jekk le jista' jkun li aħna se nevavorixxu xi amalgamazzjonijiet ta' xi bejn xi intrapriżi li ġifri l-ewwel qabel kollox ir-regoli rrid jiġu mħarsa. Jekk jiena niġi se niġi konfermata bħala kummissarju tal-kompetizzjoni, flimkien mal-Komissarju għal affarijiet Reġjonali suq intern, jiena naħseb li rridu nikkooperaw għax jiena naħseb li din hija kompetenza li nistgħu naqsmuha bejnietna u importanti għal kredibilità tal-għajnuna li tingħata mill-Ewropa, speċjalment l-għajnuna reġjonali għax dawn huma sabiex jinħolqu iktar postijiet tax-xogħol u mhux sabiex jitnaħħaw jew li jispiċċaw dawn il-postijiet imorru pajjiż ieħor l-istess nistgħu ngħidu l-iżvilupp, l-innovazzjoni, l-infrastrutturi. Hemm qatt ta' elementi li jridu jiġu konsidrati fil-valutazzjoni ġenerali. Is-sistema li aħna rridu noħol u sistema li ma tistax tippermetti l-intrapriżi serħu fuq lajnuna sabiex jagħmlu li jridu. Jorgos Kritsos għal PPE, grazzi ħafna President. Kummissarju nominat, jena nixtieq nisma l-opinjoni tiegħek bħala politikant u mhux teknokrat dwar it-teddidiet il-prinċipali għal kompetizzjoni fuq is su Europowi. Dikbar teddidiet tal kompetizzjoni ġejn mis-settur bankarju, mill-Istati Uniti fit supremazija teknoloġika, il-politika ta' taħt il-ċina, il-ġganti fis-settur tal-enerġija, Russi, Gazprom, Dawn huma monopoli maxija mill istati na nemmel li jrid ikollok prioritajiet speċifiċi għax ma tistax inti taħdem fuq dawna kollha u l-Kummissarju tal-ex Kummissjoni Donna, ċedar ruħu għal fat li minkejja l-isforzi t tajba tiegħu minkejja l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea u s-saħħa istituzzjonali tal-Kummissjoni Ewropea u li gopoli u monopoli ġodda u odma ikom għadhom magħna. Jena naf li forsi nistema daqxejn, dak li sennajt wa daqxej stramp imma kieku kellu suċċess, kieku ma kienx se jkolli xogħol xin nagħmel. Iva, jiena naħseb li l-sfidi qoddimna ma vera sfidi kbar, xuħut minnhom huma vera sfidi kbar peress li s-swiq mhuwiex perfetti u dinja raġuni il-għala għadna naraw li hemm dawn il-monopoli, duopoli, u li hemm kumpaniji kbar li, li se jużaw pożizzjoni tagħhom b'mod ħażin fis-suq, għalhekk importanti li naraw li l-infurzar tar-regoli tal-kompetizzjoni jkunu stretti mhux parzjali u immirati għax fxieħut minn dawn is-swieq kif inti stess semmejt is-seta tal-konsumaturi vera diffiċli li mhux biżiet sabiex issir il-bidla l-konsumaturi jridu jisterħu fuqhom na sabiex jaċċertaw li l-affarijiet jinbidlu qed nitkellem dwar l-enerġija, swieq diġitali, settur finanzjarju jridu jisterħu fuqna sabiex eh, naċċertaw li r-regoli qed jiġu segwiti u jiena nittama, nittama li nista nagħmel l-almu tiegħi, ma nittama wkoll li se nkun nista naħdem flimkien mal kumeta għax kif tilkom jiena fil-bidu. Intkom l-iktar li għedin rip il-kostituenti tisimaw taraw affarijiet li jena mux nkun nista nisma u nara għalek importanti li mux biss ikolna l-taħdidiet formali ma dawk informali kol taħdidiet dwar kif l-infurt sar ħajsir mux ovvjament kas kas għax ħut minn dan ħajkun konfidenzjali imma sabiex naċertaw li aħna ninfurzaw un batet nittama li nistgħu nagħmlu iktar progress lejn Europa iktar kompetittiva u iktar libera. Grazzi ħafna Eva Paunova mill-PPE. Iva, inti ħarist b'mod tajjeb lejn il-lemin imma l-organizzaturi deċidow ipoġuni fix-xelluk għal kien jiena nirrappreżenta l-PPE xħut mill-kollegi u kol tiegħi li mhux għonek hawnhekk illum naf qed nara li għandna l-istess passjoni għal ċikkulata u nista' siru naħseb li nistgħu nsibu wkoll xaf aspetti li huma simili fuq sma oħrajn. Dinna il-politika ta' kompetizzjoni fost il prioritet il-prinċipali tiegħi u vera qiegħda l-qalbi li aħna flimkien mal-Kummissjoni Ewropea u l-inċentivi it-tajba għal ħolqien ta' impjiegi b'valur u li speċjalment għaż-żgħażagħ jiena nemmen li l-industrija tal-IT vera tixpruna dan il-qasam għalek jiena nix kun naf xinu ma l-approċċi tijak fuq il- ġlieda kontra l-isfida li l-agenda digitali timponi fuq il-politika ta' kompetizzjoni għalhekk kummissarju nominat inti taqbel li l-liġi tal-kompetizzjoni fl-industrija tal-IT tista' tkun kontraproduttiva u tikkawża dannu l-innovazzjoni minħabba il-pass vera maġġel ta' volazzjoni u għalhekk irritu ikun hemm interventi fi dizin tal-prodotti, per eżempju, il-President qed jinterrompi l-kellima Uh, and, and this chocolate is... U din il-ċokolata <laughs> vera eh, bilanċ tajjeb li kirix u eh, ċokolata skura ħafna. U tajjeb mela li u koll naqblu fuq il-ħolqin ta' impiegi bi valur oli u sabiex l-Europa sib posta fil-katina tal-valuri u sabiex taġiċi eh, eh, b'enerġija flimkien mal-ekonomija globali. Eh, dina diffiċli iġifiri tajba mux bissa l-ekonomija Ewropea ma rridu aħna naraw li ma parti nistaw nieħdu fil-katina tal-valuri u rima rwol nistaw nieħdu fuq palk dini. Ovvjament l-industrija tal-IT vera industrija importanti jiena naħseb li l-kompetizzjoni se saxħax l-innovazzjoni u jiena naħseb li l-infurzar tar-regoli antitrust u koll se jistaħħaħ l-innovazzjoni u għax jekk inti ħajkollok kumpaniji vera kbar li ħajiddominaw l-industrija tal-IT u baxa tkun iktar diffiċli għan negozji żgħar sabiex huma jiksbu l-innovazzjoni fis-suq jekk ma mhux se jkun hemm infurzar tar-regoli antitrust. U għalhekk jiena naħseb li dan huwa importanti għax aħna rajna eżempi vera zbieħ u speranti ta' kumpaniji veri u ma' vera zar li ma' jkonsurbrawx ruħom bħala nazzjonali. U um, anka jekk ma' kompanija ta' persuna tnejn tlieta, ovvjament mhux f'sekonda, imma mbatek f f'daqqa waħda fi perjodu qasir ta' żmien isiru globali ma ġewx appoġġjati ma sabu modi u mezzi għax kellhom reat li waslu għall-innovazzjoni u għalhekk kisbu daqshekk ma' konsumaturi madwar id-dinja. Dinja, grazzi ħafna Evelyn Gebhardt għal-Kumitat IMCO. Grazzi ħafna President, et nara ħafna siġijiet battala. Għawnek eh, finnaħta l-PPE u kol. Kummissarju nominat li ma miżuri speċifiċi seċessa inti sabiex l-azzjoni tar rinviju kollettiv għal-ksur tal-kompetizzjoni jitħol fis-seħħ Inti taħseb li dana jista' jitpoġġa taħt regolament orizzontali. t tippjana li ħatamel sabiex tħares il-konsumaturi sabiex taraw ċaċċerta li għandhom mażla ikbar inti se taħdem fuq il-kwistjoni ta' prattiki kummerċali mhux ġisti sabiex ċaċerta li ma jkunx hemm trattament diskriminatorju u jkun it-trattament ikun indaqs kemm għall-konsumaturi kif ukoll għall-ekonomija tas-suq. L-ewwel qabel kollox eh, kienet sorpriża tajba lija li nitgħallem li huwa possibbli li jkollok u tuża il-proċedura ordinarja leġislattiva anka fil-qasam tal-kompetizzjoni. U għalhekk dwar ir-rinviju mela il-remedju um, kollettiv u eh, dana kien tajjeb u il-President elet eh, Juncker ra ġifiri u l-Komissjoni ta' qabel raw kif dina ħadmet fil-prattika kien vizavi l-Kunsil kif ukoll il-Parlament u naħseb kienu kontenti ħafna bir-riżultati. Naħseb importanti li nagħmlu segwitu mill-qrib ta' dan għax dwar dan ir-rimedju kollettiv iva dan iva għandu l-istorja tijaw u forsi war xi sena sentejn nistgħu l lura għal din it-tema naraw kif il-liġijiet ħajġu implementati. Naħseb li dan huwa importanti għax fur rimedju mela iva qed nittama li jista' jkollna approċċ doppju pozittiv eh, għal dawk il-negozji li ma jkonformawx mar regoli. Mela ħatta l-Komissjoni jkollok l-infurzar tal-liġi, mbagħad jkollok l-infurzar privat li taċċerta li jekk eh, xi ħadd jiksar ir-regoli mela inti jkollok imbagħad patti għal dan. U importanti li zom eh, u dimajnejk li l-multi li l-kumpanija trid ħallas u maddemmek minħabba l-kondotta fuq is-suq meta huma maħajatu kumpens il-konsumaturi mela dinan ukoll issir flimkien mal-multa. U għatmanna nissottovalutaw il- kemm jistgħu jkunu effettivi d-deterrenti għax jekk ħajkonna swieq miftuħa bejn as kartels li ġu stabiliti nasib li ħer ħaġa li nistgħu nagħmlu għall-konsumaturi u uh, sabiex għam minn dawn nasib importanti li nagħmlu investigazzjonijiet saħ u li l-multi ma eh, importanti li jkunu għolħin um, tant li jiservu ta' deterrent li nakari guwe NGL. Grazzi ħafna. Jiena xtaqt insomma tema li ġviri inti kif tista' tikseb bilanċ tajjeb bejn il-kompetizzjoni u id-dumping soċjali mill-banda l-oħra. Emmin jirrit jirreġistra l-intrap għanna director fejn, eh, nafu li għanna reġistru fejn l-intraprizi barranin jirrit jirreġistraw ruħom għalli bekk unbat jikunu jistu jisiru il-kontrolli fiskali u soċjali. Dan il-reġistru ġi kritikat u l-kritika waslet tal- dim il-kummissjoni u daqt ħajsir investigazzjoni li se tasal um, fil-mejda tiegħek u dwar dan ir-reġistri danniżi. Inti x'taħseb dwarhom għax hemm min jgħid li dawn jiksru r-regoli ta' kompetizzjoni. L-ewwel qabel kollox, il-kompetizzjoni mhux kwistjoni ta' ma tistax il-kompetizzjoni il trid issir skont regoli partikolari u dawn ir-reġistri fid-Danimarka iva ukoll jikkonformaw mal-regoli u iva forsi morna li lin iżejjed wieħed jista' jgħid dan. Forsi hemm ir-riskju li ħajsiru wis burokratiċi ħajkun hemm um, wis minnhom u jkunu ta' deterrent għal xi intrapriżi. Għalhekk eh, hemm xi affarijiet li jridu jiġu studjati u jrid ikun hemm bilanċ. Iva tajjeb li nażbu li rridu nevitaw li jkun hemm l-evażjoni għal min ma jħallas it-taxxi. Imma jekk ir-regoli jiġu imħarsa mela ma jkunx hemm problemi. Michael Raymond. Senjura Vestager, dwar kompetizzjoni dak li għandu xaqsam taxxa, inti saqsew ħafna mistoqsijiet u tawk tweġibiet tajt tweġibiet diplomatiċi ħafna, però nixtieq il xortu waħda nsaqsik mistoqsija oħra d-direzzjoni ġenerali eh, dwar kompetizzjoni ħat ippubblika eh, regoli ta' taxxa fuq eh, kumpaniji internazzjonali fil-Olanda, Lussemburgu u aħna qegħdin naraw li dan qiegħed joffri ċertu soluzzjonijiet Iżda aħna nafu illi dawn il-kumpaniji qegħdin jirnexxilhom naqsu l-ammont ta' taxxi li qegħdin iħallsu. Jiena nixtieq nitkellem fuq eh, lajnuna u s-sussidji illegali li qegħdin jingħataw. Inti x'pożizzjoni ħatiħu fuq dan kollu? U ħaġa oħra jiena nafu li ma tistax ittini ehm, toġiba konkreta fuq dan il-każ minħabba li għatem bżon li siru analazi, iżda jina nishtu nkun nafxin għal-pozizjoni tijak politika dwar dan il-kas li jett jissama daqsek fil meditation dirgħet. Well, what I want is to win the case. Jina nishti li jekk ikun hemm kas li rrit jintrabaħ li um, nirbaħ dan il-kas ovvjament irrid ikollna l-previ, provi, sabiex nsaxħu dan il-kas għax jiena naħseb li dan huwa l importanti ħafna li nistgħu nibat il-kub tip ta' negozju ieħor eh, fl-Ewropa li jridu jħallsu taxxa li suppost għandhom jħallsu jekk aħna se nagħmlu dan il-każ kontra dawk li jistgħu Mela nagħtu dan il-messaġġ il dawk eh, li ma jħalsu it-taxxa li m'għandhomx jagħmlu dan dawn id-din fis-sentenzi ma mhux bil-fors fir-regoli għalhekk inti tritt vera tagħmel investigazzjoni twila fid-dettall għalli bekk ċerta li għandek provi biżejjed ikollok bażaj tajba sabiex taċċerta li dana jizom fil-qorti u naħseb li din għandha tkun priorità u l-enija kif tiġat tilkom Mux qed nagħmlu hekk sabiex impoġġu l-politika komuni tat-taxxa u indaħluha mill mit-tieqa. Imma jiena nixtieq li il-bażi komuni konsolidata tat-taxxa naħseb li mela dan għalli sem vera twil ta' din il-proposta li dana jista' jerġa' jieħu saħħa Imma dana kien punt importanti u forsi dina ma kienx toġiba tajba dak li inti qed imma bażikament jiena naħseb ħaġa li nistgħu nagħmluha li nistgħu aħna natu r u jekk ħan nifokaw ruħna nistgħu nagħmlu dan fi perjodu ta' ħin ma li mhux ħaj jiġi mtawwal. Veronika Lope Fontaliel mill-PPE. Grazzi ħafna, grazzi President. President eh, komissarju nominat fil-portofoll li inti ma li ħatiħu Irrid ikun hemm applikazzjoni indaqs tal-liġi tal-kompetizzjoni fis istati membri kollha għalhekk Il-kommenti tiegħek tal-lum ma vera importanti sabiex inti taċerta li r-regoli ħajġu applikati b'mod orizzontali jiena nixtieq nitkellem fuq it-tarzna il-bini tal-vapuri dan huwa vera settur importanti għall-Ewropa l-ħolqien tal-impjegi għall-industrija tagħha. Il-Kummissjoni Ewropea mhux dejjem ħadet azzjoni ġusta vizavi din l-industrija qed nitkellem dwar każ partikolari tal-akkużi konġunti li saru ġifiri kontra il-tartsna Spanjola u Daniza dwar l-użu ta' taxxi f'kas minnhom kien hemm riżoluzzjoni suspiża li ħarġet u l-kas liħor, il-kas Spanjol mela tarzna Spanjola spiċċat f'sitwazzjoni ħażina inti se tassigur li hemm trattament indaqs tal-liġi tal-komunità. Yes. Iva. Mandiġ bizzejt informazzjoni biex najt eh, xi ħaġa kompetenti fuq eh, bint tal-vapuri tartna dan huwa settur vera importanti mhux biss l-Ewropa ma eh, l-ekonomija globali, it-trasport barra mill-pajjiżi huwa vera importanti għal numru ta' industri imma Madonna kollu jena nasib li dawn is-setturi jissegu r-regoli ta' kompetizzjoni jena nasib li dan huwa importanti jekk ikun hemm xi sospett eh, tal-ġurisdizzjonijiet u dawn id-dibattiti għanna namluwom eh, waqt negozjati kummerċali jew f'organizzazzjoni dimnija tal-kummerċ u dan jfisser xi ħaġa l-ispess ta' trasport jiġifieri jekk il-bastimenti tiegħek jistgħu jinbdew jinbnew bi appoġġ pubbliku jew le. Marco Zanni, FDD Iva, żewġ mistoqsijiet, l-ewwel mistoqsija għandha x'taqsam mal-metodoloġija ta' ħidma li inti ħadda il-predeċessur tiegħek um, ħareġ uh, beda ħafna uh, stħarriċ imma ftit minnhom uh, ġew konklużi. Inti x'inhi l-intenzjoni tiegħek dwar dan u rridu wkoll nistennaw um, l-intenzjoni dan l-approċċi eh, li sabiex jiġu konklużi u ta' spiss waqt operazzjonijiet eh, żgħar, azzjonisti żgħar u eh, dawk li fadlu fuq skarra żgħira ta' spiss jiġu penalizzati u ta' spiss jitilfu kompletament il-valur ta' investiment tagħhom imma jirbħu l-ispekulaturi dawk li spekulaw inti x'azzjoni ħatiħu għall intrapriżi żgħar u għal dawk li fadlu fuq skala żgħira. Grazzi. Well, on, on the last part of the... Dor l-aħħar parti tal-mistoqsija tija kiena naħseb li Iva jista' jkun diffiċli fl-infurzar dritt tal-liġi tal-kompetizzjoni. Meta amalgamazzjoni tiġi konsidrata numru ta' affarijiet irridu jiġu konsidrati, ġifiri dwar kif din kumpanija l-ġdida mbagħad se taġixi se jkun għat hemm xi kompetizzjoni fuq is-suq fejn huma mattivi u xi wħud mill-rimedi li se jkunu ehm, meħtieġa sabiex għamil-ganazzjoni jistgħu forsi jikkonsidraw l-kwistjonijiet li għadhom kif tqajmu. U issa jiena fokajt fuq l-aħħar parti tal-mistoqsija tiegħek imma nsejt x'kienet l-ewwel parti tista' terġa' tirrepeti dil-parti. Grazzi ħafna Kristel Shadel Mewze expecting to be It was on, on the approach or... Fuq l-approċ, eh, ġifiri, x-approċ ħatiħu? Jena naħseb li huwa importanti li nkunu nistgħu aħna niftħu investigazzjonijiet għal kem mhux ħajjispiċċaw mux mm, ta' jaslu għal xie multa jew xie kwartel jew rimedi jekk amalgamazzjoni jew impenji jekk qed nitkellmu dwar antitrust għax jekk inti ħatiftaħ każijiet li inti biss ċerta mija fil-mija li ħajassol xi konklużjoni partikolari mela l-ambitu tiegħek ħajkun limitat ħafna li kiena naħseb li importanti li tippermetti xi possibiltajiet u xi kultant iva forsi għandek suspett u forsi dan is-suspett eh, ikun ħażin. U għalek f'dan ir-rigward jiena naħseb li importanti li tkun tista' taċċettwa din is-sitwazzjoni wkoll u mm, trid tkompli wkoll b'xuħut mill-proċessi u x-xogħol tal-munja. Ovvjament ħaġa li hija importanti li naċċertaw aħna li l-affarijiet isiru bil-ħeffa importanti li għan negozju li li għad taħt skrutinju speċjali li jekk ma jkun hemmx raġuni għal dan li mbagħad inħaffu l-investigazzjonijiet u nagħlquhom daqt. Grazzi ħafna Kristel Shadelmoser fissem l-imklu. Tak for det. Eh, Margrethe, jeg vil gerne starte med at sige til dig, at eh, Ruth... Grazie, Hafna. Signora Vestager, Iva, reġistri ta' Danimarka, inti kontattejt illi mumiex eh, burokratiċi u għettejt li dawn għandhom ikollhom effett ta' deterrent li regoli rridu jkun rispettati sta fl-istess ħin rridu niżguraw il-kompetizzjoni legali fuq is-suq intern dejjem tkun xi ħaġa valida taħseb illi l-Kummissjoni tista' toħloq xi tip ta' task force sabiex tkun tista' tintervjeni f'ċertu setturi fejn hemm suspetti illi ir-regoli tal-kompetizzjoni kienu ma kienx rispettati, kien hemm social dumping jew inkella xi tip ta' diskriminazzjoni, tista' timmaġina illi forsi jkun hemm din it-task forsi tista' tintervjeni b'mod iktar attiv fis-setturi kollha kemm fis-settur tat-trasport jew ehm, taħriġ, eċċetera. Iva, din hija proposta li jiena toġobni u nista' nikkonsidra. Iva, jiena naħseb illi hu diffiċli li ngħidlek min issa x'tip ta' effett jista' jkollha task force suġġerixxi tissuġġerixxi inti. Fil-qasam tal-kompetizzjoni jiena naf illi Importanti li nkunu konkreti, importanti li neverifikaw l ewwel qabel kollox kif jiffunzjoni suq partikolari. Dan huwa l-unika mod kif aħna nistgħu naraw li konna regoli leġitmi u naraw li dawn ikunu regoli jkunu rispettati anke fit-tribunali u illi jistaw jihdu s-sipu koll interess tal-konsumatur li jkun jistaw jgħinu sabiex jakkwistaw ċertu prodotti mbagħad għandna ir-rwol ukoll tal- Eh, l-autoritajiet li jieħdu ħsieb il-kompetizzjoni fuq livell nazzjonali. Aspett li kien meqjus li kien importanti għall interazzjoni ta' ehm, kompetizzjoni nazzjonali ma' dawn l-autoritajiet nazzjonali ma' l-Unjoni Ewropea. Din is-sinerġija flimkien mal awtoritajiet li għandhom il-kompetenza li jihdu sib kompetizzjoni fuq il-livell nazzjonali, naħseb li hija xi ħaġa importanti ħafna u jiena nixtieq nippromovi din tip l-interazzjoni mal awtoritajiet nazzjonali minħabba li huma l-awtoritajiet nazzjonali ktar li jafu kif jaħdmu s-swieq lokali. Iġifiri naħseb illi rridu naraw nevalwaw jekk jistax ikorna eh, xi ħaġa iktar sirja mill-perspettiva tal- Eh, task force jew inkella jekk għandix nikkoperaw b'mod iktar eh, strett mal-awtoritajiet tal-kompetizzjoni li huma iktar eh, f'din is-sistema ta' konfigurazzjoni tal-leġiżlazzjoni. Is-sur Markus Jar, f'semlimko. Signora Vestager. fis-sena 2013 aħna rajna li kien hemm ġiżlazzjoni fil-privatizzazzjoni tas-settur tal-ilma u li dan kien itneħħam mid-direttiva minn dakinhar l-hemm kemm ħafna inizjattivi li ttietu sabiex ikun hemm privatizzazzjoni tal-provista tal-ilma fl-Ewropa u aħna qegħdin naraw li dan ħareġ ħareġ ukoll fin-negozjati fit-TTIP u raw li kien hemm ħafna pressjoni anke minn naħta l-Istati Uniti. U minħabba fek aħna nafu wkoll li kien hemm ħafna livelli differenti fl-esperjenza tagħna bil-monopolju. Issa inti x'taħseb fuq eh, din is-suġġeriment tal-privatizzazzjoni sabiex tinħoloq iktar kompetizzjoni u x'taħseb kieku eh, fuq dan il-monopolju tal-ilma kif tista' tevita li jkollna dan il-monopolju anke dwar dawn ir-ratchet clauses li għandna fit-TTIP dak għandu xieqsam privatizzazzjoni tal-provista tal-ilma. Dan kif kif tista' x'issa tagħmel fuq dawn il-proposti? l għarna tjena naħseb l-inizjattivi li għet jittihdu bħala inizjativi ta' ċittadini u l-inizjativi tajbin ħafna. U ma naħsibx li għanna nejdu illi dawn l-inizjattivi li t-tihdu ma jistax ikollhom effett mhux biss dawk li jkollhom biljun firma, iżda nka dawk l-inizjattivi ta' ċittadini li jistgħu jibdew dibattitu li jistgħu jibdu l-opinjoni tal-pubbliku minħabba li kun hemm ħafna diskussjoni, però jiena naħseb illi hija xi ħaġa pożittiva illi aħna għandna din il-faċilità ġdida fid-demokrazija tagħna tal-inizjattivi ta' ċittadini. Naħseb li dan dawn l-inizjattivi jistgħu jibdlu d-dibattiti tagħna l ta' kif aħna naħdmu bejn il-Parlament u l-Kunsill u l-Kummissjoni. Meta qed nitkellmu fil-privatizzazzjoni tal-monopoli nazzjonali kolli ngħid li ma nafx eżattament eh, kif dan jorbot ma' negozjati ta' TTIP u jekk dan x'ħajkollu effett f'dan kollu sabiex nwieġeb il-mistoqsija tiegħek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 nista' ntik l-informazzjoni meta niġbor l-informazzjoni mbagħad jiena minnaħa tiegħi. Michael Toyer għall-Alden. Grazzi ħafna Sur President, Sinjura Vestager, inti fil-tweġibiet bil-miktub tal-mistoqsijiet tagħna inti tkellimt fuq is-sitwazzjoni speċjali tal-SMEs. Fil-prattika aħna qegħdin naraw il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju ħafna drabi Eh, u qegħdin ibatu minħabba eh, proċeduri ta' permessi, eh, regoli dwar l-ambjent u anka bosta xkil burokratiku ieħor. Hemm ħafna kumpanji li qegħdin jgħidu li hemm regoli differenti ħafna bej pajjiż u se kunu implementati b'mod differenti jekk qed nitkellmu fuq kreditu ta' xi 50 miljuni li huma importanti mhux biss għal kumpanija żgħar ta' smeġista għal kulħadd. Naħseb li hawnhekk għandha daqsxejn ta' problemi bil-proċeduri proċeduri ta' konċentrazzjoni jina nixtieq insaqsik dil mistoqsija inti bħala kummissarju nominata tal-kompetizzjoni taħseb li hemm bżonn li tittieħed azzjoni ħalli nkomplu mixin fil-direzzjoni ta' kompetizzjoni ġusta. Well, I do, and I, I realize how difficult. Iva, naqbel u naħseb illi hija diffiċ ħaġa diffiċli ħafna li tista' tagħmel. Ili tliet sin jaħdem bħala Ministru tal-Ekonomija u tal-Affarijiet Interni. U kotet naħdem fuq din l aġenda ġifieri li jkun hemm iktar lok għal professjonisti u inqas burokrazija minħabba li dan huwa mod diretta kif aħna nistgħu insaħħu l-potenzjal ta' tkabbir tal-kumpaniji u tal-intrapriżi ġifieri għandi ħafna esperjenza ta' kemm tista' tkun diffiċli din it-tip ta' aġenda. Jiena naħseb li din hija kwestjoni li aħna ikonna ngħidu li aħna kuntenti ħafna li għandna l-ewwel viċi President li qed jħossib il-koordinazzjoni mhux biss mhux biex infarfru fuqu, iżda sabiex ninsistu li aħna naħdmu fl-imkien miegħu ħalli aħna naraw li fejn nistgħu innaqsu l-burokrazija naqsuha ħalli fir-regolamentazzjoni li ħan proponu minn issa l qudiem naraw x'inhi leġislazzjoni diktar xirqa li nipproponu ħalli bekk nibbalanċaw ukoll il-mod ta' kif tkun infasta leġislazzjoni Ewropea ħalli niskuraw illi ikun tajjeb illi aħna naraw illi konna regolament wieħed Ewropew mhux 28 il wieħed differenti u għandna kwistjoni importanti li rridu niddiskutu ġifieri kif nfasslu din regolament dan din it-tip ta' regolamentazzjoni. Minħabba illi kultant huwa faċli li inti sabbaħa ħaġa minn barra iżda minn ġewwa eh, tkun vojta din il-ħaġa minħabba illi kultant nejdu wara din l-istatistika forsi tkun aħjar li kikun ġbruwa minn x'imkien ieħor. Iżda minn flok nistgħu nejdu għara minn flok ma noqogħdu nsebħuha minn barra aħjar aħna nieqfu sal-minimu ħalli naraw li d-informazzjoni li tkun qed tintuża nistgħu nibqgħu nużawha u ma jkunx il-bżonn li nitolbu l-kumpaniji li jkomplu jipprovdulna informazzjoni ġdida fuq l-iskemi, fuq il-metodi ġodda ta' kif jistaw jagħmlu l-affarijiet. Ħalli bekk naħseb illi aħna ikonna eh, pożizzjoni illi nkunu nistgħu l leġiżlazzjoni aħjar dan huwa fattur importanti ħafna. Issa Nadja l-Markus Ferber li huwa l-VG Chair li huwa il-ċer permanenti tal- il-grupp ta' ħidma tal-kompetizzjoni fiħdan li kon li aħna fil-fat tajni il-livell iktar importanti u aħna nittamaw li ħajkonna dialogu tajjeb u siwi mal-kummissarju. Grazzi ħafna. Mħabba li jinti offrejtinna li ħajkonna ħafna kafex li xorbu matul il-laqad, vera, nasib li ħaġa tajba u pozittiva nistana bil-ħer anka li nitkellmu fuq eh, il-futbol jekk kunem hemm bżonn jiena nixtieq ngħidlek li fil-fatt kien ħafna każijiet il-każ tal-Microsoft, il-każ tal-Google. Inti taħseb li regolamenti li għandna bħalissa fil-liġi tal-kompetizzjoni huma xirqa għal soċjetà diġitali u jekk le kif beħsibek tiżviluppa aktar di leġiżlazzjoni tieni ħaġa l-Unjoni Ewropea flimkien li iżvizzera issa iffirmaw ftehim fuq il-kompetizzjoni ħalli ikun hemm skambju ta' informazzjoni reċiproku eh, blan ta' kompetizzjoni ġusta. Eh, inti x'taħseb fuq dan il ftehim li kien fermat mal Zvizzera u taħseb illi aħna rrid ikollna aktar eh, ftehim bħal dawn u jekk iva ma' min għandna nilħu dan it-tip ta' ftehim. Well, these are, are very good questions also for, daw ma mistoqsijiet verament tajbin sabiex inkomplu niddiskutuhom. Ġifieri jekk inġib il-kafejjina, forsi inti tista' tġib l-informazzjoni miegħek ħalli nkunu nistgħu nagħmlu skambju. Mela, fuq xi qegħdin nitkellmu hawnhekk. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-bidliet li aħna bessibna nintroduċu. Kif id-demokrazija nbidlet f'dawn l-aħħar ħames snin. Ma sibx Eh, li hemm fejn idurkom kemm it-tfal tiegħi jaħsbu li jiena għall-antika meta nuża klim bħal pereżempju magna tal-fax, għazbis jafu x'inhija magna pal di, però jena naħseb li importanti li aħna nkomplu inżommu ma' żminijiet tal-lum. Ma nistgħux ngħidu li l-Unjoni Ewropea m'għandix tabbuża mis-sitwazzjoni ta' prominenza. Mux għet nejdu li il-kompetizjoni mandiġ tkun miftuħa, ħna din nitkelmu fuq prinċipji verament sodi, u iktar ma nikber fl fl-età, iktar napprezza kem ehm, l-affarijiet li kienu moda fl-antik xorta wahda għadhom validi. U jiena naħseb illi irridu naraw eżattament li nifmu verament ċet isir f'dan is-sfiq u hekk Eh, sabiex namlu dan verament għanna xej ta' eh, problema ħna nafu l-affarijiet ġodda jħin kollu edin jidru ta' sekwit ta' kull xar u jina nittama li dan mux mod ta' kif aħna nistaw indewmu u nipposponu deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu minħabba li deċiżjonijiet iridu jittieħdu mill-lum Ehm, mill-iktar fis possibbli. Dan l ftejim ma l-Svizzera huwa ftejim importanti u speċjali li għandu dan il-komponent tal-iskambju tal-formazzjoni. Jiena nixtieq niddiskuti magħkom x'tip ta' ftejim intom tixtiequ illi nistabilixxu, però jiena naħseb li huwa ta' benefiċċju li konna dan it-tip ta' ftehim. Ħabarina ta' importanza kbira l kooperazzjoni internazzjonali u l-infurzar tal-liġi tal-kompetizzjoni minn dak li tal-limtiena għanna relazzjoni tajba ħafna. Dak li għandu xaqsam il-ħidma bej l-autoritajiet ta' kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea u dawk Amerikani u anka dawk Kanadiżi u jiena naħseb il-networks internazzjonali għall-autoritajiet ta' kompetizzjoni huwa importanti ħafna sabiex aħna nsaħħu wkoll il-kompetizzjoni fuq il livell Ewropew nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet kemm fuq il livell konkret kif ukoll mod automatiku ħalli aħna insaħħu din it-tip ta' ħidma. Sven Giegold, sinja Vestager. F'dawn l-aħħar ftit snin, aħna qegħdin naraw li ħafna kellna ħafna każijiet diffiċli ħafna ta' eh, kompetizzjoni inġusta, kien hemm ħafna banek li kważi fallew u kienu salvati permezz tal-flus tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li fil-fatt għandna sistema stessa biex nevitaw li jkun hemm abbuż. Għandi żewġ mistoqsijiet kien hemm ħafna pressjoni minn ta' ċertu stati membri anke minn tal-Bank Ċentrali Ewropew u il-seta tal-Kummissjoni Ewropea Eh, f'dak li għandu xieqsam mis-sussidi kien ħafna pressjoni sabiex tarm il sussidi jonsu. Inti ħata tieħu azzjoni bħal di sabiex t-proteġi l-kompetizzjoni u tnaqqas dawn is-sussidi jekk ma mhumiex ġusti u lum m'hemmx trasparenza fuq lil min aħna qegħdin insalvaw din il-ħarsin tal-kreditur fil-fatt ħajibqa' preservat kif inhu bħalissa, taħseb li ħadd tista' tagħmel xi ħaġa sabiex ikollna iktar informazzjoni trasparenti dwar min qiegħed jirċievu l-informazzjoni u anke f'dak li għandu x'jaqsam il-miżuri ta' salvataġġ tal-banek, taħseb li tista' tintroduċi daqsxejn ta' trasparenza, grazzi. Iva, inti għandek raġun perfettament meta tgħid li l-għajnuna statali li natat lil banek orid fuq livelli għoljin ħafna matul il-kriżi ekonomika u li qed fadal ħafna problemi x'insolvu sabiex aħna nerġa' jkollna settur finanzjarju mingħajr problemi ta' xejn u li kważi raqadna mħabba li tant ma jkunx hemm problemi. Jien naħseb li rridu ninsistu li għad hemm kwistjonijiet li għandhom x'jaqsma lajna statali anke meta il-BRD u l-Unjoni Bankarja ħajkunu stabiliti u mwaqfin. Aħna nafu li hemm għajnuna statali anke issa meta aħna nafu li l-asset quality review u l-riżultati tal-istress test ħajkunu publikati dal-waqt minħabba li żgur li ħajkun hemm ċertu banek li ħajkollhom bżonn iktar kapital sabiex ikunu iktar viabli, sabiex ukoll ikunu jistgħu jagħmlu tajjeb pal disfidju u hekk aħna għandna xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' lajnuna statali u hekk għandna Situazzjoni għandha x'taqsam mal-modernizzazzjoni tal-Unjoni Statali dak li huwa importanti ħafna għanna li aħna li nibnu pont b'saħħtu mill-bailout għal bail-in illi ħatkun ir-regola dominanti meta li BRD ħajidħol fis-seħ. Bħalissa naħseb li hemm differenza kbira bejn it-tnejn bejn il-bailout u l-bailen u aħna rridu naraw li lajnuna eh, tal-lajnuna statali il-regolamenti tal lajnuna Statali tkun eh, daħlet fis u ukoll b'mod armonizzat u aħna sal-ħarta dan ix-xahar ħankunu nafu. U t-tini mistoqsija tiegħi l-analiżi u l-inkjesta li għandha ssi. M'għandix informazzjoni fuq il-beneficjarji kollha kemm huma jkolli ngħid illi ma nafx kif investigazzjoni bħal din tista' eh, issir xajkun lan ta' din l-investigazzjoni, pero jiena naf li ċertu stati membri għamlu dan b'mod differenti, ċertu stati membri għalu illi jara nistgħu nkunu f'sitwazzjoni nerġgħu nġbdu lura il-rizorsi jekk kollox ħareġ sew. Nixtieq nkun naf l-istati membri x'għamlu bejnietom ħalli jaraw li kunem mit-trasparenza, iżda jiena naturalment lesta illi nerġa' nkellmek kun kellimkom il-kol fuq din il-kwistjoni. Grazzi ħafna, Marco Valli fissem il-grupp EFDDD. Iva, grazzi, Sur President, għansaqsik mistoqsija diretta, Signora Vestager, mistoqsija oħra. Mistoqsija, kif nistaw nigarantixxu li kunem il-trasparenza eh, f'din is-sitwazzjoni illi edha xorta waħda tippremja il-multinazzjonali. Nixtieq illi nsemmilek każ dan l-aħħar li ġara Fiat eh, Chrysler minħabba li ċaqla il kwartri ġenerali f'Londra minħabba li kien eh, iktar komdu mill-lanijiet eh, fiskali u kol kwartier ġenerali fl-Olanda minħabba l-kumdita tagħhom ħallew ċertu affarijiet l-Italja. Dawk illi fil-fatt eh, għandhom kumpaniji żara kif jistgħu ħossuhom imħarsa meta jaraw li dawn il-kumpaniji kbar multinazzjonali din jagħmlu dak li jridu. Jena eh, Jiena nixtieq nkun naf taħseb, u kieku forsi tatina suġġerimenti minn ħatijak. Ma nafx eżattament xġara fil-kas partikolari li tissemmi inti, iżda li kiku jiena kelli kumpanija zaħira, kiku kont nħos li gdaw kelli jistaw jinfurzaw il-liġi, għandhom jużaw din is-seta li għandhom minħabba li jiena kiku nħoss li miex ġusta li kiku hemm xi ħadd li għandu lodda u għandu rizorsi sabiex jagħmel l-investigazzjoni li hemm bżonn, għandu regoli fideh li jista' jimponi fuq ħaddieħor m'għamilx dak li suppost Na, naf li kulħadd jista' jorganizza regoli tiegħu e, kif jixtieq iżda ma għandux jagħmel dan bizvantaċ għal ħaddieħor, ġifieri jiena naħseb illi din hija problema għal kumpaniji minħabba li ma stajt norganizza ruħi f'pajjiżi differenti, jien naħseb li dan huwa sinjal importanti ħafna u naħseb li n-nies illi qegħdin jisimgħu dawn l-aħbarijiet illum rridu jħossu wkoll li dan huwa sinjal importanti li joħroġ minn dan il-Parlament Ewropew li ma nistawx nippermettu li hemm kumpaniji kbar illi jorganizzaw wihom b'tali mod illi huwa sal għalihom e kif ma jistgħux jagħmlu kumpaniji iżar u dan huwa ta' żvantaġġ jom ġifieri jiena naħseb illi ħa Niprofa nara illi nsegwi xa tiġri fl-investigazzjonijiet li għaddejjem bħalissa ħalli naraw li kuna iktar sustanza f'dawn l-investigazzjonijiet u nixtieq illi aħna nirbħu il-każijiet naħseb li dan jista' jagħti li ċittadini il sensazzjoni li huma e, jaħsbu li hemm ġustizzja li qed issira tkun irrispettata f'dan il-qasam. Grazzi sa fissem il-Kumitat Imko Mark Tarabella. Madam la Commissione. Grazzi ħafna Sinjura Vestager, Kummissarju nominata l-Isu Intern Digitali bħalissa et eh, ikun imtelef minħabba ċertu pozizjoni dominanti ta' ta' ċertu kumpanji. Tista' tiggarantixxi li jkun hemm eh, liġi li tkun irrispettata ħalli bekk aħna nkunu nafu wkoll li jkun hemm biżejjed għażla li tingħata l-konsumaturi tista' tkompli tiġġieled ħalli niġildu kontra l-konċentrazzjoni fis-suq ta' search engines ħalli bekk l-informazzjoni personali ta' ċittadini tkun imħarsa minħabba li l-informazzjoni privata ta' ċittadini qed tintuża b'mod abbużiv għall-anijiet kummerċjali u jekk inti tkun maħtura bħala kommissarju inti ħadtuħu gost ħafna minħabba li ħadkun tgħix il-Belġju fejn għandna l ittjeb ċikkulata tad-dinja. Well, I'm going to make my own investigations on that. Għan investiga <laughs> dal-punt minna ħati għaj. Uh, one of the things which is, is very Waħda mill-punti prominenti fil-regolament fuq eh, eżenzjonijiet u għal-access sabiex napoġġaw fost l-oħrajn broadband fejn issu ma jistax eh, jikseb ir-riżultati mixtieqa għaliex eh, l-nwedu li kulħadd kull l-istess aċċess għall-internet tkun ħaġa kemm xejn ambizjuża żejjed għax kulħadd jaf li f'ċertu reġuni, ċertu pajjiżi huwa diffiċli li tikseb aċċestabbli għall-internet bħalma jixtieq kulħadd u naħseb illi eh, regolament il-ġdijt jgħat l-possibilitajt li stati membri sabiex niskuraw il-ċittadini li jiexu f'żoni ktar remoti forsi fejn is-swieq ifallu mill s servizzi eh, jiġri xorta waħda. Għaliex hija konsiderazzjoni importanti li xektar aktar servizzi qed jiġu satim mill-internet mhux biss negozji privati manka kol tip ta' negozju pubbliċi rdu nużaw eh, l-internet sabiex ngħidu l-awtoritajiet li qed niċċaqalqu li hemm bżonn tibdel it-tabib, eċetera. Li ħaġa importanti tifranka ħafna flus, però hemm bżonn naċċessa l-internet. U regolamenti ġiet li qed nimplementaw huma importanti f'dan ir-rigward għax meta nġu anke għall provista tal-internet nsibu li hemm fallimenti fis-suq jekk nistgħu nisplementaw b'investigazzjoni dettaljata u deċiżjonijiet fuq kompetizzjoni fos dawk li jipprovdu s-servizzi fuq l-internet imbagħad eh, nkun nistgħu nagħmlu tajb għall-konsumaturi. U naħseb li waħda mill-affarijiet li eh, wieħed ħajsieħu nota tsieħħa din eh, il-Parlament jinsisti li jekk il-Komissarju tiġi approvata kollha priorità anka fuq l-aġenda digitali anka ma' komissarju oħrajn li għandhom responsabilità diretta meta niġu ħarżin ta' data u anka ownership għal data privata li ma tiġix esposta. Grazzi. Vicky Ford, mill-Kumitat Timko. Imko ta' tek responsabilta' għas-suq digitali uniku. Pjattaformi peer-to-peer l-ewwel, l-Uber app, ġiet projbita fil-Ġermanja u l-Belġum ma' pajjiżi oħrajn, eh, aċċettaw is-servizz u għalli għallu jagħti iktar għazlit il-konsumaturi inti xini l-opinjoni tiegħek fuq dil frammentazzjoni ta' swieq qabel ma jkollna suq uniku fil-fatt. U kol fuq servizzi eżaġerati pal WhatsApp u Skype. Kif nistgħu nużgraw li xorta jkun hemm ritorn fuq l-investiment fil-waqt li eh, imwaqfuhom li jabbużaw is-suq ukoll nagħtu aċċess il-servizzi alternativi fundamentalment il-liġi ta' kompetizzjoni tagħna hija ġusta għad-dinja digitali u hemm bżonn għadda ġdida. Well, I, I would never ever correct uh, national. Jina għatm se nikkoreġi rati nazzjonali u d-deċizjoni tagħhom huwa importanti li ċertu servizzi digitali dawn jiffaċilitaw eh, mezzi ġodda ta' kompetizzjoni u jekk dan huwa ġust. Jekk dawn iħallsu taxxi tagħhom, tariffi tagħhom, mela allura ħaġa tajba. U għalkemm uħut minn dawn l-isfidi joħol u sorpriza nasib li ħaġa tajba. Sakemm kollox ikun ġust u raġuni għalfejn dan huwa tant importanti u li wħud minnhom eh, jafu x'taxxi jħallsu, x'rif jħallsu, jħalsu għom fil-fatt indipendentement eh, x'jaħsbu dan għandu jkun ukoll rifless meta jiftħu swieq ġodda eh, faċilitati minn tipi differenti ta' apps u programmar ieħor regoli bażiċi tal-kompetizzjoni huma moderni u affettivi daqs skem dejjem kienu. Naħseb li qatt irid nkunu aktar eh, attenti fuq kien jaħdem is suq għaliex kif kellna qabel ċertu negozji ma jkonsidrawx li l fushom lokali jew nazzjonali u Ewropej. Jikkonsidraw l fusom globali mill-ewwel jum. Għaliex dan huwa suq fejn nixtiequ eh, jaħdmu U din hija l-isfida. Nżommu l-pass. Jew mhux li noqogħdu nkaxkru. Sabiex nifmu l-affarijiet fid-dettall. U nittama ħaġa waħda li għanna nespra flimkien, meta nitkellmu fuq data importanti fa' minna qabel, din hija wkoll tibdel il-mod kif nifmu pagamenti u valur. Illi data personali dejjem hija moneta ġejda fost mis-servizzi nużaw. U dan rigward ta' nasfida, ma nasab nistaw nada ta' flimkien. Thank you. Rina Kari Argo NGL. Tak. Jeg øh, vil starte med at indrømme, at jeg blev lidt overrasket over, at du ikke kunne give et mere klart svar på øh, eh, Rudrik. Si. Sorprendejtni għalix ma rispondejt il-mistoqsijiet għaj fuq reġistru s-siet sanni għandi mistoqsija fuq l-għajnuna statali. Il-Denmarka fost l-oħrajn prezentat numru ta' punti kontra li Anzi, eh, kontra il-shipbuilding, ridna nipromuovu s-settur marittimu u għanna dumping soċjali fil-shipbuilding dani jisima joħroq lebda xolijiet hemm responsabilta minna tal-gvern danis fid-Danimarka, hemm tista' tkun responsabbli għal kompetizzjoni fl-Ewropa kollha. Nistaqsik, tista' titħadded dwar kompetizzjoni li jekk inkomplu nagħtu għajnuna statali bħal din? Fejn fil-verità din l-għajnuna servi f'każ li ppreżentajt tal- xe buildings fejja għetinna għadu l-kondizjoniet ta' xol tal-ħaddima? Nu, di sam eh, sam ha vera vigtigt for mig i, i sin til den her høring. Ilva. Inta med den mistoqsija. U l-punt ċentrali u dak ta' kif tista' teżerċita r-rwol ta' kommiss ta' komissarju jekk niġi konfermata kien issa meċa li mod possibbli issa. Independentment li jina kelli esperienza fil-gvern jew le, l-impenn li t-nassum għandu natura differenti. ma nistax u lanqas għandi l-intenzjoni nirċevi istruzzjonijiet Inti kontet titkellem fuq sistema ta' mekkanizmu ta' jnuna li titratta d-Danimarka, jew titratta pajjiż ieħor. Eh, jina jgħam għandux ikun hemm differenza fuq li semmejt inti. Is-settur li semmejt inti għal numru ta' snin kien hemm il-problema li naraw irri minkejja tibdil fil-kommissarju tal fil-, Eh, komisar pozizjoni xorta il-tendenzi baqaw l-onorevoli Kallas, l net xtaqt najt illi naħseb illi l-politika ta' kompetizjoni sider se tkun fidej sodi fil-Komissjoni. Fuq il-kwissjoni ta' Google minn anglu differenti, kontem hemm ħażmu ċertu kommenti illi għamlu mix Ewropej fejn issuġġerew illi sabiex inħarsu kumpaniji Ewropej mid-dominanza tal-Istati Uniti, Stati Uniti minn kumpanija pal Google għandna nirregolaw l-internet. Kif qed tippjana li tikkopera mal-kummissarji sabek sabiex niżguraw il-ġlida kontra l-ġira non kompetittiv jissaxħa dawn il-tentativi sabiex jingħalaq l-internet. Naħseb mistoqsija tajba ħafna u jtini l-opportunità billi din l-aħħar mistoqsija sabiex ngħid kemm huma kemm huwa importanti investigazzjoni tagħna kienu bażati fuq fatti u mhux bażati fuq ideoloġija politika jew inkella xi joġobna x'ma jġobnix għaliex dan huwa l-unika mod kif nistgħu napoġġaw prinċipi fundamentali ta' din l-Unjoni ġifiri l-istat ta' dritt. U din waħda mill-iktar affarijiet importanti li niżguraw illi meta nagħmlu l-investigazzjonijiet tagħna nagħmluhom għabbażi ta' fatti fejn nifmu s-swieq u għabbażi tal-regoli li se ninfurzaw. Għaliex imbagħad dan ukoll eh, joffri argument b'saħħtu fil-qorti. U dan huwa importanti għaliex hija l-qorti li bażikament żgura illi l-affarijiet huma bilanċati. Hija sistema speċjali l-Komissjoni Ewropea għandha setat eh, t-eżekuzzjoni b'saħħitha meta niġu għal kompetizzjoni għal daqstant ir-rispett tal-kazistika tal-qorti, jekk persuna tersa qudiem qorti wara deċiżjoni, hija ħaġa importantissima u ovvjament jina eh, serrat moħħi kam il fatt li dan ġie eżaminat u żgurajna li l-mod kif organizzajna l-affarijiet huwa skont il-karta ta' ġitit fundamentali sabiex il- eh, kollox ikun bilanċat. Unkunu nistaw eh, nizguraw infurzar tal-regoli għabbażi ta' eh, sistema imparzjali bilanċata. Nittama il għandek raġun għaliex dannu preċiżament li kontet nibża. Li persuni li ħadmu fil-qasam għal 14 sena, 20 sena jew iktar issibu li qed inkun kemm xejn dajfa u eh, nħu għossanka bil-klim ta' kuraċ tijak. Grazzi, nirringrazzja li membri kollha l-mistoqsijiet tagħhom, issa il-komissarju nominat għal ħames minuti għall-aħħar kummenti tagħhom.